Am I here? Yes. Buenos días, bonjour à tous et a toutes. Good morning, everybody. Lodwa tajba el kulħadd jekk jogħġobkom nitlob l-attenzjoni tagħkom biex nibdow il-laqgħa tagħna. Il-ħin importanti pas-soltu. Mhux l-ewwel darba li qed nagħmlu dan ix-xogħol bdejna dan il-mandat tal-Parlament Ewropew fl-2009 sal-2014 f'din il-prassi ġdida li ninġabru fl-imkien membri parlamentari nazzjonali u membri parlamentari Ewropej ta' 28 stat membru. Sabiex bekk namlu reviżjoni tal-qada u l-iżvilupp kurrenti ta' lanijiet li jkunu ġew stabiliti fil-qasam tal-libertà, ġustizzja u sigurtà. Kif hemm fit-TFEU Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk jiena kuntent mill-ġdid bħala kumitat bħala President tal-Kumitat Libe tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Affarijiet Interni biex nilqakom għal din il-laqa interparlamentari konferenza interparlamentari li naħseb ġiet f'mument propizju biex bekk tippermettilna niddiskutu l-prioritajiet tal l-iżvilupp ta' dan il-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja qabel il-Kunsill Ewropew. Qed nimxu skont il-linji gwida fir-rigward il-programm ta' Stokkolma u se nagħmlu wara nafu li dan li applika għal dawn l-aħħar ħames snin wara xulxin ġi adottat taħt il-presidenza Svediża f'Diċembru tal-2009 irridu nejnu biex Eh, natu pariri li l kapijiet ta' statu ta' gvern nħeġġhom biex jindrizzaw dawn il-linji gwida. Nilqaw il-membri parlamentari nazzjonali ġejjin minn 18 stat membru u erba pajjiżi li mhux parti mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa indikatur tal-interess li hemm għal dawn it-tip tal laqad biex namlu skambju uqsim tal-opinjonijiet u tal-vizjonijiet tagħna permezz tal-, -opinjonijiet, u tal dawn l-laqat interparlamentari fuq kwistjonijiet importanti. Jek ti li biex nibdow nishtiq naqsam ma'kom xi avviżi tal-President. Kien hemm ftit bidliet tal-aħħar minuta fl-aġenda ta' din il-laqa l-ewwel net Debresa Fernandez li kienet skedata li titkellem f'din is-sessjoni misser tkun hawnhekk minn floka ser ikunem is-sur Jose Lopez Garrido li huwa membru tal-Kumitat ta' Ġustizzja tal-Kongress ta' Deputati u għall-Affarijiet Ewropej fil-Parlament eh, Spanjol. Imbagħad minflok il-Ministru Var Viziotis li u kol ma setax jattendi sfortunatament minn floku ser ikun hemm Atarasios Busios, segretarju ġenerali tal-affarijiet Eh, merkantili u marittimi tal-Repubblika Ellenika. Mbagħad is-Sur Salvatore Jacolino u Baronessa Latfeld mhux ser ikunu hawnhekk u minflokhom ser ikun hemm Birgit Zippel li hija membru parlamentari Ewropea. Nafżakom ukoll dwar l-reġim lingwistiku disponibbli għal din il-laqa. Ser ikonna mana 23 lingwa tal-Unjoni Ewropea bħala interpretazzjoni kif ukoll is-Serb, it-Tork u l-Albaniż. Il-laqa tal-lum ġiet organizzata fl-imkien mar repubblika Ellenika, il greċa li għandha fidejha l-Presidenza ta' semestru ta' l-Unjoni Ewropea fiħdan il-qafas tal-dimensjoni parlamentari tal-Presidenza Griga tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant jena verament kontent li ħankun ko-president ma' sur Krigiakos Barbigiakis Bilbiakis, skużawni tal-pronunzja, ħed il-president li huwa president tal-Kumitat Permanenti tal-Amministrazzjoni Pubblika l-Ordni Pubblika tal-Repubblika Griga, is-sur Virvidjakis. Nadilek il-mikrofonu, jek joġbok. Thank you very much, Mr. President. Grazzi, President. Ħanitkellem bil-sin Twelidi. Lodwa tajba, sinjuri. Kien hemm daqsxejn konfużjoni fil-pronunzja ta' ismi, ma jimportax, nixtieq ilkom lodwa tajba jien ukoll Din il-laqa ġiet organizzata mill-Kumitat Libe tal-Parlament Ewropew u żewġ kumitati tal-Parlament Grik. Il-Greċja bħalissa għandha fidea il-presidenza rotatorja tal-Kunsill Ewropew għal ħames darba fil-fatt. Huwa onur kbir għalina u żmien diffiċli għall-Unjoni Ewropea b'ħafna riformi li qegħdin għaddejjin bħalissa hemm xi differenzi ta' opinjoni wkoll u aħna qegħdin naħdmu fuq kwistjonijiet importanti għal futur tal-Ewropa kif ukoll għall elezzjonijiet Ewropej li qegħdin fuq l-adba tal-bibtana. Aħna rridu sigurtà u sikurezza li huma ta' importanza vitali u għandhom x'jaqsmu wkoll mal-qasam ta' dan il-kumitat. Issa ovvjament rridu namlu rieżami ta' x'inhuma l-prioritajiet tagħna u Il-Kunsill għalek huwa involut f'dan ix-xogħol u qegħdin fil-proċess ta' tlestija ta' dan l-affarijiet flaqa propju li ser isseħ dal-waqt fateni. Ovvjament, id-dibattitu tagħna ħajorbot ma' dan il-proċess. Issa jekk nagħtu ħarsa lejn il-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, f'dawk l-oqsma diġa koprejna ħafna affarijiet, ħafna xogħol biex ikonna unjoni iktar rib fl-Europa. Iżda hemm sfidi u u anke teddidiet ta' bilħaq u d U l-Kumitati kollha korrispondenti tal-Parlament tagħna qegħdin jeżaminaw dawn il-kwistjonijiet. kena opportunitajiet oħra għal skambju ta' femit mal-Parlament Ewropew fuq inizjattiva tar rapporter ta'kom eh, tal-Parlament Ewropew is-Sur Dias Mera, u anke r-rekwiżiti ta' Trattat ta' Lisbona u matali illi din ser tkun forum, dan se jkun forum ġdid tal-kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u il-Parlament Ewropew. Irridu nsibu modi u mezzi biex naraw kif ħaj konna dawn il-laqat biex ukun hemm iktar skrutinju parlamentari ta' entitajiet bħal Europol. Imma fl-istess ħin ma rridux inxeklu l-kapaċità ta' din l-entità li tagħmel xogħla. So. Tkellimna dwar li waqfu l-EPPO l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u 13 il-Parlament Nazzjonali diġa eżaminaw din il-proposta li hija ta' importanza kbira għal Parlamenti Nazzjonali fir rigward is-sugu ta' din il-proposta kif ukoll il-proċedura li l-Kummissjoni Ewropea ser segwi. U anke l-użu tal-proċedura tal-karta safra kif nimma marufa sa ta' monument. Għal daqstant dan kollu jaffetwa il-ħajja ta' ċittadini Ewropej tagħna għandna ħafna sfidi x'naffaċċaw bħalissa, pereżempju s-sigurtà tad-dejta personali. Dawn huma kollha kwistjonijiet li ħajżommuna biżla fil-futur. U biex nikkonkludi, sinjuri, nixtieq fil-qosor nitkellem dwar kwistjoni sensittiva ħafna dik tal-immigrazzjoni li hija soġġetta l bosta tħassib fost iċ-ċittadini tagħna biex nikkontrollaw il-flussi migratori huwa essenzjalment il-kompetu ta' dawk l-istati membri li għandhom frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni li tiġi indirizzata f'termini umanitarji għaliex hija problema umanitarja xi kultant kważi kriżi iżda għandha x'taqsam ma' affarijiet u tqajjem kwistjonijiet marbuta ma' sigurtà. L-effett ta' flussi migratorji mhux kontrollati f'ċertu pajjiżi tagħna ħolqu bosta reazzjonijiet li mhux dejjem f'pajjiżi pereżempju ħalqu reazzjonijiet li mhux dejjem ikunu jirriflettu il-karattru ta' vera, l-fibra ta' vera tal-poplu Grik. Aħna poplu imħasseb dwar id-batija tal-bniedem meta naraw da dawn l-affarijiet iseħħu nkunu nixtiequ nagħmlu xi ħaġa biex nagħtu daqqatit, iżda ta' sekwit sibna ruħna f'salib it-toroq ta' dawn il-flussi migratorji affarijiet li rajna anke fl-modi ta' belħaq għaddejjin minn żmien diffiċli aħna stess ukoll minħabba l-kriżi. Madana kollu il-pajjiżi fil-frontieri tal-vant tal-Unjoni Ewropea ukoll qed jaraw it-traġedji iseħħu fil-frontieri tagħhom għabbażi ta' kuljum. Hemm ukoll il-problema ta' l-immigrazzjoni illegali li qiegħda toħloq problemi kbar fil-frontieri esterni imma anke fiħdan l-Unjoni Ewropea wkoll. Sinjuri, eżis kollegi, l-iżvilupp ta' dan il-qasam ta' libertà, sigurtà u ġustizzja dejjem kienu uħut mill-qanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Dan din dan huwa qasam ta' politika kruċjali u fih l-Ewropa teħtieġ tikseb progress u mhux timxi lura. Grazzi. Thank you, Mr. Bividakis. And I suggest without. Grazzi. Nissuġġerixxi li ngħaddu minnu fih għal l-ewwel panel tagħna, l-ewwel round ta' diskussjonijiet, is-sessjoni numru wieħed li ser tiħdinna sal-11 ta' filgħodu għan indirizzaw x'futur hemm għal Europol biex niżviluppaw strateġija ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea u nsaħħu l-kooperazzjoni tal-Pulizija. Nibdew billi niddiskutu mill-qrib il-kooperazzjoni tal-Pulizija fl-Unjoni Ewropea l-isfond hawnhekk huwa ċara kulħadd l-organizzazzjonijiet kriminali qed isiru kull ma jmur ta' dimensjoni internazzjonali u globali għaliex l-infurzar U l-autoritajiet enforzar tal-liġi nazzjonali jeħtieġu jkoperaw iktar u iktar flimkien kull ma jmur. Xi kultant dan jista' jiġri fuq bażi bilaterali u xi kultant jeħtieġ li jkun hemm networking transkonfinali tal-Unjoni Ewropea, mekkaniżmi ta' skambju bħal prum l-SIS 2 sim ta' informazzjoni, anki niġbru fl ir-riżorsi tagħna anki ċentralment permezz tal-Europol, rappreżentata hawnhekk mill-direttur eżekuttiv is-sur Reub Wainwright. Merħba mill-ġdid. Dan kollu qajjem affarijiet importanti ħafna dwar il-mod kif il-Parlamenti Nazzjonali u il-Parlament Ewropew jistgħu jiżguraw l-iskrutinju demokratiku biex bekk nħarsu drittijiet ta' ċittadini Ewropej involuti. Xi ħaġa li nafu hija li nżidu l-kooperazzjoni bej l-awtoritajiet infurzar tal-liġi fl-Unjoni Ewropea trid tiġi tittimxi id bej eh, kooperazzjoni miżjuda bejn nitna il-koll aħna u l-koll edinaw li nana rappresentaw il-Parlament Nazjonali u l-Parlament Ewropew l-istess mod. Din is-sessjoni ħanħarsu speċifikament għall bozz ta' regolament tal-Europol u hawnhekk għandna rapporter membru parlamentari Ewropew li huwa rapporter għal proposta tal-Kummissjoni relevanti fuq l-Europol, is-Sur Dias de Mera, imbagħad ser ikun hemm tweġiba mis-Sur Lopez Garrido li rappreżenta l-Parlament Nazzjonali Spanjol il-Kongress tad deputati ta' Spanja u anke mbagħad is-Sur Wayne Wright u anke mbagħad is-Sur uh, eh, Fizakakis biex item id-diskussjoni imma l-estin natu widen u koll daw kolla mill-membri parlamentari Ewropej kif ukoll nazzjonali li jieħdu l-mikrofonu imlaw il-formuli li għandkom tu għam il-luxxira biex bekk hawnhekk nkunu nistgħu immexxu l-laqgħa sew u ngħaddu l-mikrofonu mod xira u naqsmu l-ħin bejn il-membri tal-Parlament Ewropew u l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali wkoll. Issa ngħaddi l-mikrofonu lis-Sur Dias Demera, rapporter fuq il-proposta tal-Kommissjoni fuq l-Europol. Grazzi, President. Grazzi ħafna lis-Sur Diakakis Merba li żewġ kora porters tagħna sur Lopez Garrido li ġej minn pajjiżi, Spanja, u grazzi tal-eżempju tajjeb li dejjem ittina. qabel ma naddu għal perspettivi tal-futur ta' din il-proposta tal-Kommissjoni fuq libertà, sigurtà u ġustizzja nixtieq inħares lej punti xejn storiċi biex naraw minn fejn ġejna bħala puntatlu u safej wasanna f'Lulju tal-1995 ġiet iffirmata l-konvenzjoni taħt it-trattat ukoll ta' Maastricht biex bekk intejbu x-xogħol ta' Europol kien hemm tliet protokolli fis-sena 2000 u sena 2003. Dawn il-protokolli bħalma tafu daħlu fis-seħħ f'Marzu u April tal-2007. Il-proċedura ħadet żmien twil kienet biċċa xogħol komplessa ħafna, l-implementazzjoni ma kienet qed iżżomm pass mal l-iżviluppi tal-kriminalità organizzata, l-Europol kellha bżonn strument legali aktar effettiv li tiżgura li tkun tista' taġixxi b'aktar ħeffa biex tiġġielet kontra il-flussi tal-attività kriminali. Grazzi għat trattat ta' Amsterdam, l-Uffiċċju tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija ġi organizzat bħala Aġenzija Ewropea bil-budget komunitarju u l-arranġamenti tal-impjegati. Għal dan elan, nar is-16 ta' april 2009 l-Konsill adotta l-pożizzjoni tiegħu u nten illi l-Parlament talla barra L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija twaqqaf jina forsi tafu kont il-rapporter għal dan il-rapport idħul fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona mbagħad Deċembru ta' dik is-sena kienet fisser illi il-setat ta' kodeċiżjoni tagħna fil-Parlament Ewropew kellhom jibdew japplikaw skont it-termini tal-artikolu 84 ta' TFEU. Dan fisser li l-Parlament u l-Kunsill issa kienu ser jibdow jiddeterminaw ix-xogħol ta' din l-Aġenzija l-Europol li kollha kopertura legali meħtieġ. Jiena kontraporter għal dik il-regolament kif ukoll id-deċiżjoni. il xol ta' Europol huwa li jappoġġa s-servizzi tal-Pulizija, jkun hemm kooperazzjoni tal-Pulizija fil-prevenzjoni u l-ġlida tal-kriminalità organizzata u terrorizmu. Il-Europol jaħdem fuq skambju ta' informazzjoni fost l-aġenziji u jiprovdi u koll analizi kriminali għal forzi tal-Pulizija Nazzjonali u jtijom għajnuna biex bekk ikun istaw jawet u l-operazzjoniet transkonfinali. F'Marzu ta' sena li għaddit Anki kien hemm il-proposta tal-Kummissjoni ta' Europol u rajt l-sfida li kien hemm memuża ma' din il-proposta li xall-ewwel darba metħul fis-seħħ tat Trattat ta' Lisbona kifet il-Parlament flimkien mal-Kunsill kellu jiddefinixxi l-istruttura u l-ħidma l-ambitu u l-kompetenzi ta' Europol. Adottajna r-rapport tagħna fl-ewwel qari il-25 ta' frar ta' din is-sena bħalma tafu uħut minnkom possibilment ma tantxilu ir-riżultat urina li kien hemm konsens kbir fil- Parlament 610 voti favur, 37 kontra u 28 astensjoni. Biex niksbu dan il-konsens fil-Parlament Ewropew jiena tal tal-lajt 60 laqa mal-partijiet interessati vari, fostom nixtieq nisħaq fuq il-laqat li kelli mal-Kummissjoni, mar-rappreżentanti ta' Europol, firxa wiesa ta' rappreżentanti tal-Istati membri, l-supervizur tal-protezzjoni tad-data Europol, l-DPS, kena laqat mal-membri parlamentari nazjonali biex nħarsu li l-iskrutinju demokratiku u barra minnek kelli laqat mal-kollegi li jena verament grata l-kontribut tagħhom u xogħol flimkien ma' Shadow Reporters. Biex nala nixtieq intikom skeda ta' kif il-kalendarju tagħna. F'Mejju kellna u 25 emenda, fis-27 ta' settembru l-kollega waslu 440 emenda minn 17 il-membru parlamentari Ewropew mill-gruppi politiċi varji, kien hemm ukoll opinjonijiet mill-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget, il-Kumitat tal-Budget u il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Ġifiri kollox ma kollox kien hemm il-proposta tal-Kommissjoni li waslet 721 emenda. Ġifiri, kena bieċa xol ibsa mux ħazin, għad mibsa, u f'bbażi ta' dawn 721 emenda ħdimt fuq 32 emenda ta' kompromess li kienu jkopru 497 emenda individwali u dawn l-emendi ta' kompromess fi klimiħor kienu isarfu f'500 emenda. Dawn l-emendi ta' kompromess kellhom appoġġ sħiħ fil-Kumitat Libe nhar 30 ta' Ġunju u mbagħad kien hemm ukoll boċċ fil-votazzjoni tal-25 ta' frar fil-plenarja. Jiena bħala rapporter rrid insom f'moħħi xrid il-Parlament in ġenerali li nibdow pożizzjoni b'saħħitha f'kodeċiżjoni max-xogħol tagħna mal-Kunsill u l-Kummissjoni għaliex aħna ridna li niżguraw li jkollna organizzazzjoni ta' Europol li taħdem ma' 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea kollha. Għal dan elan ħdimt bir-reqqa fl-imkien ma' Shadow Reporters kelli numru kbir ta' laqat magħhom li kienu strutturati tajjeb ħafna u slitna dawn il-punti għad-dibattitu. Pjuttost familjari naħseb maħħom L-ewwel nett. Morna kontra l-fużjoni, il-merger, għaliex il-proposta tal-Kommissjoni kienet tali li Europol ikun flimkien mal-Kolleġġ Ewropew tal-Pulizija, l-Parlament ma rridx dan ma binnix mal-grupp liberali, ma msaqot nsemmi ismijiet ta' min kienu eżattament xogħol ieħor rintana kien il-xogħol fuq id-dispożizzjonijiet, id-definizzjonijiet u l-anijiet u mbagħad ħaresna lejn il-governanza. il governanza L-iktar kwistjoni taħraq u li damet kienet l-iskrutinju parlamentari taħt l-artiklu 84 kien hemm rwol anke għal Parlament Nazzjonali, għal Parlamenti Nazzjonali ħadenna ħafna żmien biex naħdmu kif ħaj jitwettaq dan ix-xogħol u dan anke qabel ma ħarġet il-proposta. Kenna ħafna laqat mal-membri parlamentari nazzjonali biex naraw kif x'nistgħu nagħmlu fuq dan ix-xogħol ta' skrutinju parlamentari eh, allokajna ħafna ħin għal finanzjamenti tat taqsimiet finanzjari u l-aħħar iżda mhux l-inqas kwistjoni importanti wkoll għal bilanċ xira bejn is-sigurtà u l-privatezza, protezzjoni tad-dejta b'saħħitha. Wasanna dispożizzjonijiet għal dan elan flimkien mal-IDPS. U anki fil-votazzjoni morna kontra l-fużjoni kifet Il-merger, tkellimna dwar il-dispozizjoniet u ridna li kunem sistema effettiva tal-protezzjoni tad-data. Fl-istess ħin, eh, l-iskrutinju issa se jsir minn entità indipendenti eh, l-IDPS u dan se jsir f'kooperazzjoni stretta mal l-entitajiet nazzjonali għal protezzjoni tad data biex ek nizguraw illi data personali tiġi trattata b'mod aktar sikuru jkun hemm il-garanziji xierqa. U issa lura deċiżjoni tal-Kunsill jiena rrid nisħaq illi fuq il-ħtieġa għal skrutinju konġunt jekk aħna rridu naħdmu skont it-trattat tal-Lisbona din tajt illi il-xogħol tal-Europol se jrid ikun suġġett għall-iskrutinju tal-rappresentanti eletti mit-ċittadini ta' l-Unjoni. F'dan ir-regolament se jkun hemm proċedura li titwaqqaf għall iskrutinju tax-xogħol tal-Ewropol mill-Parlament Ewropew u dan l-iskrutinju eh, ikum eh, maqsum mal-Parlamenti Nazzjonali nix ninsew madana kollu illi hawnhekk qed nitkellmu dwar entità indipendenti. U memx budget addizzjonali marbut ma dan u ma kienx faċli għalija li nispjega dan il-punt li rappresentanti tar renju Unit imma fl-aħħar femu. Fil-kapitlu 9 tar-regolament hemm bosta referenzi għal dan il-punt fil-artikli kollha mekkanizmu ta' skrutinju għal Parlament Nazzjonali u Parlament Ewropew, un bat se jkun hemm ukoll grupp ta' skrutinju, bat se jkunem struttura struttura speċjalizzata kol fil-Kumitat tagħna u rappreżentant mill-affarijiet tal-affarijiet interni u jew komitat simili minn kull wieħed mill-Parlamenti Nazzjonali. Għanna zammuf moħna li dawk il-pajjiżi li għandhom e, e, il-parlament maqsum f'żewġ tikmamar kollhom żewġ rappreżentanti. Dan l-iskrutinju jissir dejjem fil-posta xogħol tal-Parlament Ewropew. Il-President tal-Komitat tagħna se jaqsam il-tmexxija ta' dan il- xogħol mal-president li kun qed jirrappreżenta l-istat membru li kollu f'idej ir-ridni tal-presidenza tal-Unjoni f'dak iż-żmien. Uh, but aħna ridna nkomplu nibnu fuq l-artiklu 53 għal bżon ta' deċiżjonijiet li jittieħdu mill-grupp wara dibattitu konġunt fuq dawn il-punti li ġejjin. Ir-rapport annwali tal-attivitajiet fuq ix-xogħol tal-Europol jiġi isir eh, eh, skrutinju fuqu il-rapport fuq il-protezzjoni ta' data, l-analizi ta' kull ħames snin tal-Kummissjoni dwar l-effettività ta' xogħol tal-Europol u dan il-mekkanizmu ta' skrutinju uh, jistieden kandidati għal pożizzjoni ta' direttur ta' l-Europol biex jiddiskutu dawn l-istessanijiet il-kap tal-bord, il-direttur eżekuttiv u l-IDPS u l-Kommissjoni se jattendu għal dawn il-laqat, il-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali se jirċivu evalwazzjoni ta' teddidiet, analizi strateġika u rapporti ġenerali skont l-anijiet ta' l-Europol il-Komissjoni tfassal konklużjonijiet fuq l-attività supervizorja ta' l-Europol fil-Parlament Ewropew. Parlamento debe kumplir ovvjamente con una Mannix ninsew li il-Parlament għandu funzjoni importanti ferm bħala eh, l-autorità tal-budget. Mod partikolari aħna nirċivu dbassir għal riżultati tal-budget, naprovaw il-ħatra tad-direttur u jkonna rwol importanti fid-deċiżjonijiet li rigwardaw il-budget għallek jiena nemmen illi il-fat illi dar regolament jaddi se jiprovdi eh, qafas iktar stabli għall-Europol tul is-snin u dan huwa regolament illi rrid jiġi nfurzat fl-istati membri kollha. Nżommu f'moħna u koll li networks ta' kriminalità organizzata edin jaħdmu dejjem b'mod aktar kompless u fuq bażi internazzjonali, jaħdmu b'mod transkonfinali biex eh, iħejju uh, l-atti terroristiċi tagħhom għalhekk aħna uh, f'April eh, waqqafta sena li għaddit waqqafna l-unità għal ċiberkriminalità biex inħarsu li ċittadini uh, mill-kriminalità li ssir fuq l-internet kienet ideja eccellenti tal-Europol. L-euro hija moneta sikura imma li falsifikar jirrappreżenta għal telf ta' madwar 500 miljon euro ta' telf minn l-2002 jiena kont attiv anke fit tfassil ta' bosta eh, rakkomandazzjonijiet biex niġġieldu kontra din il, dan li falsifikar Il-networks kriminali dejjem għandhom bżonn aktar eh, flus u għalhekk il-xogħol tal-Europol se jkun dejjem iktar importanti biex aħna niġġieldu kontra dan il-flagell. Aħna bżonni li konna għafas komuni għal kooperazzjoni l-Europol se jkompli jaqdi rwol importanti fil-prevenzjoni tal-kriminalità, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terrorizmu fl-Unjoni. U fl-aħħar President, ir-regolament se jiprovdi eh, u uh, jrawem iktar fiduċa fi xoll li tagħmel l-Europol se jagħmilha possibbli biex ikonna kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-istati membri. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Trabajo como ponente de este importante reglamento de la proposta de Grazzi ħafna għal eh, dak il-diskors il-regolament ta' l-Europol għadda mill-proċeduri leġislattivi f'dan il-Parlament. U wissa nati il-kelma l-Sur Lopez Garrido eh, mill-Komitat tal-Ġustizzja Grazzi ħafna. U l-odwa tajba lil kulħadd. L-ewwel net jiena rrid nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjakom tal-li qed tuni l-opportunità li nitkellem hawnhekk din il-laqa. Eh, u nixtieq l-ewwel qabel kollox ngħid tejn l surdija Demera u nifraħlu għax xogħol eċċellenti li għamel bħala rapporter fuq dan ir-regolament dwar l-Europol. Jiena naħseb il surdija Demera kien wieħed mill-akbar difensuri tal-prinċipji li l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew ukoll ipproponew waqt dan il-proċess. Il Mill-Parlament Nazzjonali Spanjol Aħna kenna xi oġġezzjonijiet għal dan ir-regolament, imma l-ewwel net irrid nagħti nilqa dan ir-regolament għaliex ħafna drabi meta aħna kunu ħerqana illi ntejbu ir-regoli tagħna u s-sistemi tagħna fl-Unjoni Ewropea, nibdew b'ħafna diskussjonijiet u kultant id-diskussjonijiet li ikunu maħsuba biex ittejbu l-affarijiet, imma tant ikun hemm diskors tant ngħidu xorti illi iċ-ċittadini fl-Unjoni tal-Unjoni Ewropea eh, ikunu kritiċi ħafna. U fl-axar mill-axar, għax ma jifmu xej jaħsbu illi kollox u ħażin. La darba ħna qed niddiskutu dawn l-affarijiet jaħsbu li l-affarijiet huma ħżiena u kollox sar ħażin. U ovvjament dan mhux minnu aħna niddiskutu u għana dawn l-opinjonijiet differenti imma dejjem nippruvaw intejbu l-affarijiet u anki wara illi nilħu ftejim xorta waħda nibqgħu ngħidu stajna namlu aħjar. Stajna namlu biċċa xogħol aħjar u jiena naħseb illi għanna nibqaw nsemmu il ftajim u nitkelmu dwar il-ftejim. U kif għadna kif smajna, Iva, em, dan il ftajim dan il-qbil fil-Parlament Ewropew u eh, għandu jkunem qbil u dan il-regolament issa se jkun ferm aħjar minn eh, kif huma l-affarijiet bħalissa mill-Parlament Nazzjonali Spanjol Aħna nilqaw il regolament naħsbu li hemm bżonn ta' qafas legali ġdid tal-Europol għal kooperazzjoni koordinazzjoni ta' aġenziji differenti tal-Pulizija fl-Unjoni Ewropea. Aħna nemnu illi sens ta' responsabilità mill-Europol lejn parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew kienet eh, kien hemm bżonna, kien hemm bżonn ta' dan il-mekkaniżmu ta' kontroll. Nemnu ukoll illi hemm għandna interess fil- protezzjoni tad-dejta din is-sistema il-ġdida eh, eh, għanna bżonna għaliex iċ-ċittadini Ewropej kollha huma mħasbin dwar dak li ġara dan l-aħħar bil-data. Importanti li nsaħħu l-gvernanza tal-Europol u dan il-qafas eh, għall-Aġenzija u nipruvaw namlu l-gvernanza tal-Europol eh, tixbaħ dik ta' aġenziji oħrajn tal-Unjoni Ewropea hija koll xaħġa ħaġa illi trid tħares l-interessi tal-Unjoni. Dawn l-affarijiet huma kollha punti tajbin u aħna eh, nemnu li kienet idea tajba illi kienu inklużi, imma kellna wkoll xi oġġezzjonijiet kif għadu kif għal is-Sur Demera, imma kienu wkoll fuq il-proċeduri il, il għaliex hu eh, xuħut minnhom forsi twarbu imma jiena fil-ftit minuti li ġejjin nixtieq ngħidilkom ftit dwar dan. Aħna konna imħazbin dwar dan ir-regolament il ġdid L-ewwel net dwar il sin ta' informazzjoni. L-Europol hija msejsa fuq il-fiduċa u sissa il-kooperazzjoni bejn eh, departimenti differenti tal-Pulizija fuq livell nazzjonali dejjem kienu bbażati fuq il-fiduċja. U kien hemm xi obbligi ġodda dwar l-iskambju ta' informazzjoni, obbligi ġodda li għandu mnejn għandhom mnejn eh, jimminaw xiftit il-fiduċa dawk ir-relazzjonijiet li kienu ibbażati fuq il-fiduċa għandhom nejn ikunu eh, medda minħabba din is-sitwazzjoni ġdida dawn l-obligi. Il-regolament jirreferi u koll għal dan l-iskambju ta' informazzjoni ma' xi atturi oħra ma' partijiet terzi. U forsi anki jemmek jista' jkun hemm nuqqas ta' fiduċa jekk ikun hemm dan l-obbligu għal skambju ta' informazzjoni ma' partijiet terzi illi mhumiex parti mill dan il-grupp speċifiku illi ilu jaħdem uh, mal-Europol. Umbat fil aħna u kol forsi eh, tlifna xiftit minn dak il-mekkanizmu ta', ħarsin u ta' protezzjoni. Umbat il-fużjoni. Il-fużjoni tal-Europol u Sepol il-kolleċ għal-polizija fejn aħna fimna u kol li dan ma kienx kopert mit-trattat u għalek kena xie oġġezzjonijiet dwar dan u kol Is-sur Diaz de Mera għadu kif semmih dan il pont u jena konvinti li dan se jkompli jisħaq fuq din il-kwistjoni. Umbat aħna imħasbin u koll dwar il-livell ta' ambizjoni li huwa forsi eċċessiv. aħna et dawru l-Europol nikkonvertu għaftur operator. Aħna naħsbu illi dawk illi huma għandhom rwol importanti f'dan il-qassam huma l-istati membri. U kultant aħna nitħasbu illi l-Europol edha forsi tieħu il-rwoli l-iktar importanti u il- l-istati membri eh, edin jitwarbu miflok il-kontlarju li edin jinataw rwol iktar prominenti? Mela, aħna għanna oġġezzjonijiet imma xorta nemnu illi regolament il-ġdid se jkun ferm aħjar minn uh, kull wieħed li kien hemm qablu għalhekk aħna għadna qegħdin uh, nistennew li nħolloq dan il-qafas legali uh, ġdid. Aħna se nippruvaw nirridu nippruvaw nispjegaw l ċittadini tagħna li minkejja il-kritika tagħna eh, aħna xorta waħda qegħdin intejbu il-qafas legali illi eh, qegħdin naħdmu fiħdanu. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna Sur Lopez Herrido, grazzi tal-li rispettajt il-ħin. Issa, Irrit infakkarkom illi għandkom dawn il- karti eh, biex tiħdu sem fil-diskussjoni. Imlewom jekk tixtiequ tagħmlu mistoqsija jew tiħdu sem fil-diskussjoni. Immedjatament eh, wara id-direttur tal-Europol se niftħu diskussjoni et eh, nistennew illi ikun hemm parteċipazzjoni għawija sur Wainwright fidejk. Thank you very much. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-li tajtni dan iċ-ċans biex nipparteċipa eh, f'din id-diskussjoni importanti u interessanti dwar il-futur tal-Europol. Hija l-aħħar opportunità li għandi jiena pala direttur biex nider qudiemkom qudiem ir-rappreżentanti wkoll tal-Parlamenti Nazzjonali huwa ċans biex naraw ftit x'sar pala xogħol f'dawn l-aħħar ħames snin bejnietna f'dan is-settur tant importanti tas sigurtà interna. Ovvjament huwa kien perjodu uniku il-Kunsill tal-deċizjoni tal-Kunsill u anki il-Trattat tal-Lisbona li biddel ir-relazzjoni tal-Europol mal-Parlament Ewropew. F'dan il-kontest rridu nqisu wkoll l-arranġament il-ġodda fil-ċiklu ta' politika ġifieri fejn għandna strateġija waħda fl-Unjoni Ewropea biex niġildu kontra kriminalità organizzata dawn ma' żviluppi kollha importanti u ehm, enuna biex ansaħħu anke x-xogħol tal-Europol fi dawn id-dimensjonijiet dejjem kull ma jmorru jikbru tal-kriminalità organizzata f'dawn l-aħħar ħames snin, il-jura Pol irdoppja il-xogħol li jagħmel meta wieħed iqis in-numru ta' każijiet fir-rapporti l-aġenziji responsabbli berba darbiet kabru x-xogħol tagħhom anki il-bdil ta' informazzjoni bejn il-Pulizija Nazzjonali ġifri qed naraw għandna iktar eh, għandna Europol li iktar taħdem u tikkompli ġifieri tiġi ta' organizzati fuq livell Ewropew. Parti importanti tal-iżvilupp kif żvolġiet l-aqda tagħna hija peress li dejjem għanda l-appoċ tal-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropor. Regolament tal-ġejjini ovvjament se jkun stadju verament importanti na nirringrazzja il-deputati għall-interess l-involviment tagħhom f'dan ix-xogħol f'dan l-aħħar sena. Nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni għal proposti veru tajbin li resqet ovvjament aħna ma qbilniex ma kollox imma inatajna ċans ovvjament biex nejnu fil-dibattitu kemm f'dan il-parlament kif ukoll direttament mal-istati membri. Jiena għandi l d-astimera Dastimera ringrazzjaħ mod speċjali għax-xogħol verament li għamel 60 il-laqa ċirkostanzi diffiċli, per eżempju, fl-isfond tar-revelazzjoni ta' Snowden u xol tal-Komitat Libe dwar il-sorveljanza tan-nies ta' ċittadini Ewropew qed raw għalek l-inħolqet dinamika ġdida Dan kollu, ovvjament, kollu reperkussjonijiet fuq l-Europol, anki fuq xogħol li jagħmlu mal-pulizija fil-ġejjieni. U koll autoritet nazzjonali u l-gvernijiet u anki l-pubbliku li madomx jafdaw daqsek fil-inkwantu għall-amministrazzjoni ta' data importanti u kbira. Għalek, hemm bżonn nisibu kompromess biex ikonna din aġenzija tal-pulizija naraw li diġa bet ħafna eh, forsi edeja divergenti, disgwit, stati membri ehm, varjaw fl-opinjoni taħom, ġifiri anke nel-parlament kellu xol ehm, bisfida kbira. Ehm, Is-senjur diġa deskriva din situazzjoni eh, ġifiri u l-pozizjoni aħarja tal-parlament kien dibattitu tajjeb u l-pozizjoni tal-parlament Ewropew naħseb iġib maħħa elementi ġodda. Per eżempju, iktar flessibilità kif għana namlu l-proċessar tal informazzjoni. Il-fat li aħna kellna xogħol erba' darbit iktar, ovvjament jamlinna ħafna pressjoni lilna l nistana għax aħna r tal-budget ma ma fl-istess żmien għalhekk għandna bżonn database li tkun iktar flessibbli, sistema aktar aġġornati eh, u l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ovvjament se tgħinha naslu għal dan. Issa iktar skrutinju bl-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali. Naħseb li dan huwa punt importanti ħafna x'dan l-aħħar ħames snin, il-Parlament għamel iktar skrutinju fuq l-Aġenzija tagħna eh, dan kien eh, preċedent kważi jiena rajna li kena xie 20 laqaf dan l-axħar ħames snin, anki ma' diretturi, ma' sottodiretturi. U inkontu l-istrateġija tal-Aġenzija jina nemmen li iktar trasparenza, iktar responsabilta se jġib iktar leġitimita biex nerġaw nirpu l-fiduċja tal-pubbliku u l-autoritajiet irridu naraw li dawn l-autoritajiet ikunu jistaw jaħdmu b'mod iktar trasparenti, ikunu iktar responsabli biex jerġaw jistabilixxu l-fiduċja. Il-pulizija li la teżisti fl-Ewropa l-iktar minn 200 sena dejjem kien hemm jiġifieri il-fiduċja li żew qed dan ix-xogħol kollu hemm bżonn għalhekk li l-Europol u l-aġenziji fl-Ewropa dejjem eh, ikollhom din il-fiduċja tal-pubbliku u din l-aċċettazzjoni tal-pubbliku li dejjem gawdejna minna. Aħna ovvjament qed ngħinu l-istati membri biex eh, jiġildu kontra t terrorizmu, kontra kriminalità u ovvjament aħna jkollna aċċess għal dejta li tkun ta' natura eh, sensittiva imma <laughs> wara kollox hija l-protezzjoni taċ ċittadini li hija l-iktar importanti u għandna bżonn din l-informazzjoni biex nipproteġu l-ċittadini. Il-Kumitat ta' Skrutinju tal-Parlament naħseb jgħin biex ikun hemm iktar skrutinju ta' fuq livell Ewropew. Din hija waħda mill-iktar propost interessanti li nsibu fil-rapport. Naħseb intom qed tistennew li intarafkom xi ftit fuq is-setturi fuq dan il-proċess fejn nixtiequ li nkomplu nirfinaw fuq Ir-rapporters m'għandhomx biċċa xogħol ehm, faċli biex jibilanċjaw l-interessi ta' kulħadd, ovvjament jien nitkellem għandhom tal-komunità tal-Pulizija fl-Ewropa biex ikonna bażi leġislattiva li tkun l-aħjar waħda biex nkunu nistgħu inkomplu niġġieldu kontra l-kriminalità u l-terrorizmu aħna fil-fat li nejnu l-istati membri u ninvestigaw ovvjament dawk in-nies li ikunu involuti fil-frejati li iktar gravi nafu kemm hemm nies li jaħdmu bisħieħ biex jipproteġu ċittadini Ewropew. Kvettilkom il-kriminalità kull ma tmur tiżvolġi bass maġġel, it-teddidiet ukoll imħabba l-effett tal-globalizzazzjoni, nafu l-effett tal-mobilità, il- mod ta' kif l-ekonomija hija interkonnessa u t-teknoloġija li dem tisvolġi ah, dawn il-kriminali jaraw fejem il-lakuni leġislattivi biex ħafna drabi minar ħafna riskju jkollhom ħafna profitti. Ovvjament, bżon li konna u koll il-kupru ekonomiku um, ovvjament għax dan u koll jaffetwa sigurta ta' ċittadini u biex namlu dan il-komunità tal-infurzat tal-liġi fil-Europa hemm bżon ikolla il-mezzi u li natawla permezz tal-liġi biex tiġiret kontra l-kriminalità organizzata il-potenzjal ta' teknoloġija um, fidejn il-kriminali um, naraw li dejjem hija passi l-qoddim minn dawk li jkun qed jiġġilduha Għandikom xie eżempju konkreti. Is-settur privat għandu fideħ xie 90% telekomunikazzjoniet, il-medja soċjali, il-banek, mija medja il medja soċjali il banek U dawn ovvjament eh, huma iktar possess tal-internet mill-gvernijiet. Il-fatt li naraw ħafna migrazzjoni online, ġifiri l-isfruttar ta' tfal, il-frodi tal-karti tal-kreditu u anki il-beħ ta' prodotti illegali online ikun hemm nies privati li kollom ħafna evidenza fid-dejom. Għalek irridu naraw li leġislaturi jamlu l-qafas legali li ovvjament jirrispetta il-privatezza tal-individu imma li jippermetti l-pulizija li kunu jistaw ukoll eh, ikollhom aċċess għal din l-evidenza għal dawn il-profi Eh, rejati ta' natura internazzjonali u peress li l-Europol għanda pozizjoni pan-Ewropea tista' wkoll tiżola dawn, tidentifika dawn il-każijiet fuq livell internazzjonali u għalhekk il-reati kriminali li jkunu li mill-pajjiż ikunu wkoll jista' eh, isibhom jiġildilhom Ovvjament l-evidenza l-provi minn eh, dawk l-atturi privati mhux dejjem faċli li aħna nitru fiha. Kooperazzjoni li ehm, l-ilm mill-frontieri hija wkoll importanti. Ehm, aħna għandna netwerk ta' ftejmit ta' kooperazzjoni, ovvjament dawn il-ftejmiet inna ħafna n-negozjawom ma' pajjiżi differenti u importanti ħafna biex għana nġildu kontrakt minn kriminalità organizzata u terrorizmu. Ovvjament hemm l-awtorità tal-data protection u dawn l-aħħar snin l-awtorità indipendenti fuq il-dispożizzjoni ta' data protection insibu f'dawn il-tejmiet qatt ma kena problemi bihom. Ovvjament il-Parlament għandu il-bżonn li jagħmel l iskrutinju tiegħu u jkollu xi ħaġa xejt ukoll f'qal ftejmiet li ridu li qed iridu niffirmaw ma' pajjiżi terzi imma rridu nwissikom 30 eh, ftejmiet li għandna Kolla iridu jiġu riveduti fil-ħames snin li ġejjin. Ġedin biċċa xogħol verament tqila u li toffri sfida. Għalhekk jiġifieri rridu noqogħdu attenti biex nara kaħniex kapaċi nagħmlu dan ix-xogħol. Nixtieq nagħlaq eh, b'kentejn fuq il-protezzjoni tad-dejta. Semmejnija jiena verament sodisfat il-Parlament adottor pożizzjoni dwar il-pakkett tal-protezzjoni tad-dejta fuq livell Ewropew. Imma naħseb li il-vuċi tal-pulizija naħseb stajtu tajtu għafti iktar kas kas anki wara ġifiri wara l-kas ta, ta, ta, Snowden jina naħseb li il-pulizija mux dejjem kellhom iċ-ċansi jesprimu l-idea tagħhom. Il-sena l-oħra il-kapit tal-pulizija fil-laqa tagħhom fil-Europol, laqa ta' kull sena, u raw id-dubji tagħhom dwar il-konsekwenzi prattiċi ta' ċertu dispożizzjonijiet tal-abbozza direttiva u kienu għamlu proposti konkreti biex itejbuha imma l-opinjoni tagħhom ma ħadd ta' kasom Dwar ir-regolament tal-Europol jiena naħseb li l-Europol għandha l-aħjar reġim ta' protezzjoni tad-data kullim kien fid-dinja, meta qabla ma daw kollha fid-dinja, jiena kburi u ngħid dan bla tlaqliq eh, naraw ġifiri anki li dan intqal minn eh, entitajt pal state Watch. Il-fat li aħna proċessaw l-informazzjoni eh, kriminali nużaw teknoloġija biex ukoll eh, nirrispettaw il-dritt għal tal-privatezza u anki libertajt ċivili dejjem ġifiri kena l-aħjar bilanċ dan ir-reġim ta' protezzjoni huwa verament importanti ħafna lina Jina naħseb li l-pozizjoni tal-Parlament għadda timplika li għad baqa dubji anki iġifiri b'dan il-reġim li għanna fil-Europol tal-protezzjoni tad data u jista jkun li qed stampa li mhuwiex ġusta tal-livell tar-riskju jew nuqqas tal-livell tar-riskju li għandna fil-Europol. Jina nispera li s-sistemi li nużaw fil-Europol inkomplu kom kien fjaħdmu anki fil-leġislatura li jmiet. Ma rridux ninsow li l-Europol e, ikolla informazzjoni li tiġi mill-Pulizija Nazzjonali u għalek kull amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija eh, għanda dan, dan il-mod ta' kif tiġi analizzata. Irridu noqogħdu għalhekk attenti għal fatt li aħna x-xogħol prinċipali tagħna hija il-fatt li niġbru u nitrat u nagħmlu proċessar ta' din id-data din dan huwa xogħol ċentrali tal-Europol għalhekk il-regoli ġenerali tal-protezzjoni tad-data ma jiġux applikati bl-istess mod anzi jiġu applikati b'mod iktar strett u għalhekk għandna aħna reġim veru qawwi li jistajna nużaw u jintuża tajb għal 15-il sena. Għalġejjien ovvjament irridu nibqaw nħadnu il-valuri tagħna, jiġifieri biex aħna ikonna ċentru ta' li jappoġġja li jgħin il-kull min għandu bżonn. Hemm bżonn nkunu iktar dinamiċi u biex nagħmlu dan irid ikun għandna bżonn mandat iktar modern, mandat li permetti iktar flessibilità fl-anġuraġġamenti bejn il-pulizija fuq il livell nazzjonali u il-fatt li aħna nkunu nistaw ikonna aċċess aħjar mal-komunità kollha anki mal-settur privat ikonna wkoll salvagwardji li jilħu l-għaniet taħħom imma u ikunu jaqblu ma xol tal-pulizija. Skont il-regolament il-ġdid tal-Europol, hemm il-responsabilta eh, u jiena perswas li l-komunità tal-infurzar tal-liġi ikunu jistaw ixejnu kull klim li għaw li l-Europol mux taqdid mira sow. Europol hija aġenzija Ewropea li tipproduċi ħafna imma kif qal is-sur Schulz il-President tagħkom meta ġi Europol iżurna, huwa qal li l-Europol hija storja ta' suċċess fuq livell Ewropew. Tajjeb li niftakru dawn il-klieb għax il-Parlament kellu rwol u kol biex l-Europol f'dan l-ħar ħamessin inkiseb ir-riżultati tan tajbin. Jiena naħseb li l-regolament tal-ġejjini tal-Europol irid jis eh, il-proposti tar-rapporter u dan se jsaħħaħ ix-xogħol tagħna fil-ġejjini u bekk ikonna kooperazzjoni bejn il-Pulizija Ewropea iktar imsaħħa f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, Sur President. Now, the questions have been addressed and open for discussion. Dan Ta' nistaw niftħu id-diskussjoni tagħna. Jekk hawn xi membri li jistgħu forsi jixtiequ jintervjenu nagħmlu l-ewwel round jekk hawn min jixtieq jintervjeni ej oruni ejduli. Ella, Lord Henney mill-House of Lords. Yes, please. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. President, permettu li nibda kentejn ta' tifħir li l u rapporter għal mod kif intom meċċejtu il-konsultazzjonajiet fuq regolament tal-Europol ġifiri mal-parlamenti nazjonali kienem numru serji ta' laqat li jiena kont parteċipi fihom, għalija verament der li dawn kienu passi l-qoddim sabiex il-responsabilta tinqasam ta' kif sen faslu il-leġislazzjoni Ewropea. Sur President, inti kellek rol ċentrali ma kienieċ bitċa xogħol faċli għalik Tini punt, jina verament nemmen li il-rapporter laqat fil-ħam il-ħaj meta semma rezoluzzjoni tal-parlament għal mod kif il-Parlament eh, Ewropa u l-Parlamenti Nazzjonali jistaw jaħdmu fl-imkien anki fuq il-kwistjoni tal-Europol. Fil-negozjati mal-Kunsil jiena naħseb li l-iktar importanti għandha tkun l-ugwaljenza assoluta bejn il-Parlament ehm, Ewropa u l-Parlamenti Nazzjonali kwantu għal kompetenzi li jiġu distribuiti bejnietom li huma maqsuma jekk ikonna din tip ta' gwaljanza anki fuq il-presidenza tal-laqat, la tendenza fil-laqat ta' kif jiġu mfassla il-pozizjonijiet fl-imkien, jina naħseb dan isaħħaħ il-kontribut tal-parlament. Jina naħseb li hija għandek raġun inti li fir rezoluzzjoni il-Parlament qed jevita li jidħol fil-operat meta jiet jikkonsulta ma' direttur tal-Europol naqbel kompletament ma eh, dak li smajna mir rappresentant tal-Kortes ta' Spanja dwar il-bżon biex inkomplu nibnu em, fuq il-fiduċja kull bdil ta' informazzjoni u mux fuq il-regoli. Jena naħseb bekk rridu nsejsu il-futur tal-Europol eh, għalġejjeni. Punt tal-aħħar fuq il-governanza tal-Europol jena naħseb ħaġa importanti u kolli li l-Parlament Ewropew u lanqas il-Parlamenti Nazzjonali jippruvaw jindaħlu fil-proċeduri ta' kif jiġi maħtur id-direttur u id-deputa direttur meta nisimaw dwar il-ħatra ta' dawn in-nies tajjeb li nisimaw fuqhom imma d-deċiżjoni għandha tittieħed mill-istati membri u l-ledeja ta' bejnietom fuq is-sipol il-House of Lords qed taqbel kompletament ma dawk li qed jopponu għal merger li dawn jingħaqdu is-Sipol u l-Europol. U jiena sodisfat nejt li aħna perswedejna il-gvern tar renju Unit biex jikun parteċipi għas-sipol fi Budapest u meta tiġi adottata din id-deċiżjoni kun jista' tinbeda l-proċeduri. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Istanna, il ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali sur Ypsilantis mill-Parlament tal-Greċja. Fidejk, Signor. συγχαρώ τον κύριο Δίας Grazie ħafna, Sur President. Jina Sur Dimera u kol nishti nifraħlu għal-bicċa xol verament tajba li huwa wetta. Inti, Sur President, u kol nirringrazzjawk tal-li organizzajt din il-laqa Meta wieħed jitkellem fuq il-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata, ovvjament huwa suġġett dan li jinteressa u importanti għall-Istati membri. Ix-xogħol tal-Europol, meta jikopera mal-autoritajiet nazjonali ġifri kif jaqdid mirijietu, jgħu kol ħaġa importanti jekk aħna verament niġġieldu kontra din il-problema. Għalek jiena is-Sur Wainwright id-direttur tal-Europol ukoll nifraħlu għal xogħol li twetta din l-entità. Jiena naħseb li l-Europol għanda iżom għandu jżomm ir-rwol iġifiri għal-fat kiftejn l-unitajiet nazjonali. Uwa, importanti li naraw li kunem kooperazzjoni tajba il-fat li l-informazzjoni tkun tista' taddi bejn il-Europol u l-Aġenziji Nazzjonali li kun qegħdin hemm biex infurzaw il-liġi fl-Istati Membri. il-war, il wol tal-bord ta' tmexxija fil-Europol huwa wkoll importanti u għandna nżommuħa. Dan jagħmel xogħol ta' analiżi ta' skrutinju u jagħmel ukoll ir-rapporti tiegħu. Dan kollox jgħin biex il-Europol ta' didmira sow. Referenza għal data personali, mbagħad dan ix-xogħol għandu jsir ovvjament billi jiġu informati l-entitajt nazzjonali u li dispozizjonijiet tal-protezzjoni ta' data kollha jiġu rispettati. Jekk hemm bżonn li s-sistema tal-protezzjoni tad-data tal-Europ tiġi msaħħa għaliex le. Issa fuq ir-rwol ta' supervisur li di PS aħna rajna li riżultati huma pożittivi u Ovvjament dan sejjejn kol l-entitajiet ta' protezzjoni ta' data li jaħdmu fuq livell nazzjonali. Issa, fuq ir-rwol tal parlament Nazzjonali u Parlament Ewropew ġifiri dwar il-leġittimità u anki li jagħmlu l-analiżi u l-iskrutinju tax-xogħol tal-Europol li naħseb din ħaġa importanti għall-importanza tal-demokratija fl-Unjoni Ewropea. Issa, ejn issimgħu is-Sur Bronx mill-Parlament Ewropew. Grazzi il-Europol bħal ħafna aġenziji tal-Europol bdiet b'most pjuttost diskret modest. Umbat, ix-xogħol u responsabiltajiet setat komplow jikbru. Se jkomplu jikbru jizvolġu. Aħna fil-bidu għaluna ma xjom jagħmlu investigazzjoniet jew jarrestaw in-nies. L-informazzjoni setet tingħata biss meta ikun hemm bżonn li ċertu rejati jiġu mwaqfa. Imissa milli jidher l-Europol għanda forza tal-ġandarmeri ta' iktar minn 800 persuna. U mill-lider issa il-Europol se jkollha aċċessa l informazzjoni għal kull tip ta' informazzjoni anki dawk li laqas bissadom eh, qed jiġu investigati għal ċertu rejati. Il-Europol tikkopera ma' pajizi terzi li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea, ġifieri l-informazzjoni taddi għal dawn il-pajjiżi wkoll wieħed jissoponi. U anki l-informazzjoni li tkun ġiet mill-Istati membri Għalek, kif se nkunu ċerti li il-prinċipi tal-protezzjoni tad-data eh, jiġu preservati? Imma xorta l-istati membri ma jkollhomx iktar kontroll ta' dik l-informazzjoni li kunu jgħaddew l Europol ovvjament li l-kriminalità qed issir iktar internazzjonali imma anki l-investigazzjonijiet, miżuri ta' prevenzjoni u anki l-arresti imma l-Unjoni Ewropea miex entità internazzjonali, iġifiri l-Unjoni Ewropea ma taġiċiċ fid-dinja kollha u l-kriminali mhux se joqogħdu jibqgħu fis-suq tal-Unjoni Ewropea se jmorru f'pajjiżi terzi u jaġixxu wkoll mal-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi kooperazzjoni internazzjonali għandha ssir b'mod ad hoc. Jiddependi ġifiri l-attivitajiet li jkunu għaddejjin f'ċertu pajjiżi għalhekk insaqsi. X'qed tagħmel Europol li Interpol mhux qed diġà tagħmel l-Europol mhux qiegħda forsi tirrepeti x-xogħol u tirfess il-kallu tal-Interpol? naf li eh, meta wieħed iqis il-forzi reġjonali mem lebda ebda ħsieb li wieħed jipproponihom. U ġifiri naraw li qed taħdem l-Unjoni naħseb hija iktar ta' federazzjoni u mhux ta' policing. Grazzi. Mr. Issa rappresentante tal-Parlament Nazzjonali, Sur Majl, l-Assembleja Nazzjonali Ungeriża, hekk pronunzja ismek u Sur Majl. Jgħid il-President Sur Mile, mile, aħjarek, ta' pwis. Grazzi ħafna, President. Mile, ek suppost te pronunzja ismi. President, eżis kollegi. Fisem il-delegazzjoni Ungariża nixtieq jien ukoll nirringrazzjakom għax-xogħol li wettaqtu sissa u grazzi ħafna għar-rapport ukoll. Fuq l-Europol u x-xogħol leġislattiv nixtieq nifoka fuq element partikolari u forsi nixtar xi konklużjonijiet te tippermettili. Hawnhekk nixtieq nitkellem dwar il-fużjoni ta' Sepol u Europol. Mhux ħanqod nidħol fid-dettall dwar kull aspett ta' dan id-dibattitu, iżda nixtieq ngħid illi bażikament kien hemm tliet oqsma prinċipali fejn kellna nagħmlu dibattitu dwar l-affarijiet kien hemm kwistjonijiet legali u professjonali u sa ċertu punt kwistjonijiet ukoll finanzjarji f'dan id debattitu Aħna nilqaw il riżultat li nkiseb, ġifiri l-fatt illi memx diskussjoni dwar il-fużjoni ta' dawn iż-żewġ entitajiet aktar, permettu li nsemmi uħut mill-aspetti tekniċi li jistaw ikun importanti fir rigward il-futur. U fejn nixtiequ naslu, aħna naħsbu illi mhix idea tajba li nibdlu kwalinkwa ħaġa li iddajjef it-taħriġ. Ħaġa oħra li nixtieq insemmi għandha x'taqsam mal-ħidma operattiva ta' din l-entità. Ma jistax ikun li tkun iktar importanti mit-taħriġ għaliex il-konsegwenzi jistgħu jkunu perikolużi Dan għaliex jekk ma jkunx hemm taħriġ xieraq, jekk ma jkunx hemm importanza memuża ma' taħriġ, importanza biżejjed dan jista' ikollu riperkussjoni negattivi fuq il-ħidma operattiva aktar il-qoddim u jipperikola wkoll is-suċċess tal-operazzjonijiet tal-Europol. Ovvjament kun ħasra li nissugraw l-eżistenza ta' dak dak dik l-informazzjoni kollha dik l-esperjenza kollha li ġmajna permezz ta' Sepol. Aħna nħossu għal daqstant li importanti nkomplu niżviluppaw it-taħriġ u Sepol jista' jkun il-garanzija ta' dan bħala aġenzija separata. Għalhekk aħna nilqaw l-idea li ma nippruvaw ma nippruvawx namlu fużjoni ta' dawn fil-futur u aħna kontenti u koll dwar il-pozizjoni li għanda Budapest, is-sede ta' din l-entità. Aħna lesti, ser nkunu lesti sa' l-ewwel ta' Settembru 2014 li nilqaw sepol f'pajjiżna. Dan importanti ħafna lina għaliex qatt ma kellna aġenzija deċentralizzata fl-Ungerija qabel, Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, stant nittamaw li l-ħidma ta' dan ta' din l-Aġenzija tikkontribwixxi wkoll għal iktar kooperazzjoni fil-futur biex niġġieldu l-kriminalità organizzata. Grazzi. Grazzi. Ngħid il-President. Nilqa l-President il-delegat minn Spanja, Sur Sanchez. Grazzi President. Sur Sanchez Amor mill-Kongress ta' Spanja. Nisiħab mal-kollegi li tkellmu qabli grati ta' din il-konferenza biex il-membri nazzjonali kun jistaw jagħmlu skrutinju tal-xogħol tal-Parlament Ewropew. Grazzi wkoll għax-xogħol li wetqu l-Aġenziji Sepol u Europol għab-beneficju l-koll. Nixtieq nifraħ l sur Diaz de Mera, rapporter u l-daw kollha li kontribixxew biex ir-regolament jgħaddi. Nixtieq nisħaq li dan jisħaq skrutinju xira demokratiku tal-entitajiet tal-pulizija tal entetajiet tal tal entitajiet tal pulizija li jaħdmu eh, bir-rida tagħhom meta ma jkunx hemm dawn l-arranġamenti. Nixtieq nagħmel punt iktar kritiku, mhux wis fuq il-Europol għax nemmen li dispożizzjonijiet li hemm huma għaz, dan nixtieq insemmi l-Interpol li diġà semmit qabel. Hemm skrutinju fuq l-istess livell dettaljat bħal mem f'Europol ma naħsibx u dan huwa riskju li nixtieq innaqsam magħkom. Smajna twissijiet fir-rigward l-Interpol iżda ċertu gvernijiet li sistemi tal-pulizija u tal-ġudikatura ma ndomx l-istess standards tagħna. Walek għalhekk ke kustjoni kwistjoni politika. Hemm numru ta' reġims li ġew imsemmija minn organizzazzjonijiet internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem u ġew iddubitati u aħna ma nridux li dawn il-pajjiżi jużaw il-forzi tal-pulizija tagħna bħala xi forza privata tal-pulizija u jużaw dan għalanijiet politiċi. Rajna dan seħ xi sena, sena f'dawn l-aħħar sena sena u nofs fejn bistaġib l-Interpol waslet biex forzi tal-Polizija Ewropej fir-Renju Unit, Franza, Repubblika Ċeka, l-Italja u Spanja jiġu indirizzati għal daqstant. Għal daqstant irridu nirrikonoxxaw, nirrikonoxxu dawn l-affarijiet għax huma kwistjoni ta' drittijiet fundamentali sa' ċertu punt anke relazzjonijiet bejn il-gvernijiet li xi kultant ikunu wis influenzati minn konsiderazzjonijiet ekonomiċi u jisu hemm tendenza li nisjessegrifikaw l-aġenda ta' drittijiet tal-bniedem favur l-aġenda ekonomika. Irridu nżommu mal-istenders ta' drittijiet tal-bniedem tagħna u nitolbu aktar minn ħaddieħor biex nħarsuhom Kien hemm ħafna kummenti pożittivi li saru f'dan id-dibattitu imma nixtieq inqajjem dan il-punt dwar din is-sogru li tapplika mhux biss għall Europol imma anke l-Aġenziji Internazzjonali tal-Pulizija li operaw f'dawn l-oqsma fejn il-forzi nazzjonali tal-Pulizija jridu jaħdmu flimkien magħhom. Is-Sinjura Zibel. Grazzi, President. Nixtieq nagħmel rimarka preliminari, ma naħsibx li għaw xi ħadd li għajt li meta nqisu l-ammont kbir u l-iżvilupp kostanti ta' l-attivitajiet kriminali li tinkludu wkoll dik fuq livell transkonfinali llum il-ġurnata, fid-dawl ta' dan rridu xi xorta ta' kooperazzjoni bejn il-forza tal-Pulizija u hemmhekk li Europol jistgħu jagħmlu kontribuzzi għal skambju ta' informazzjoni. u kollu nemmen ukoll kif semma il-rapporter illi fil-rigward il-privatezza tad-data irridu noqogħdu verament attenti f'ċertu każijiet. Ippermettu e li nibda billi nindirizza il-kwistjoni ta' li ma' data tinġabar. Sabiex bekk niġġieldu il-kriminalità organizzata jew il terrorizmu It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa liema tip ta' protezzjoni tad data hemm għal din id-data, mhux biss minn Europol, ovvjament, meta naħsbu dwar l-iskambju tal-informazzjoni li jaqdi ruol importanti għaliex kemm ħanatu protezzjoni, kemm hemm protezzjoni ta' din id-data fl-istati membri. U bi spirtu kritiku nixtieq niġbet l-attenzjoni għal fatt li regoli li japplikaw għal Europol jidru li ma jsemmux standards uniformi ta' protezzjoni tad data madwar l-Ewropa fix-xogħol tal-Europol għax jisom istati membri ma tantxu maħarqana li jkun hemm dan il-livell. Imbagħad fuq l-analiżi tad-data naħseb li mhix kwistjoni biss dwar min jiġbor id-data, għandna bżonn impjegati kwalifikati kemm fil-Europol kif ukoll l-istati membri biex ikun jistgħu jagħmlu analiżi ta' tarif X'inhija s-sitwazzjoni fuq il-post li huma l-iżviluppi li qed iseħħu fil-kriminalità organizzata? Neħtieġ nkunu nafu għaliex inkella qed nirriskjaw li din id-dejta kollha li nkun nkunu ġbajna ġmajna u ġbarna ma tiswinna xejn, anzi ma tejna xejn. U hemm konsegwenzi negattivi ta' dan. Għaldaqstant għandna bżonn kooperazzjoni u ntejbu l-kooperazzjoni flimkien max-xogħol li jagħmlu Europol L-iskambju ta' informazzjoni ser ikun iktar diffiċli jekk l-awtoritajiet tal-pulizija f'pajjiżi differenti jaħdmu bi standards differenti u regoli differenti dwar il-ġbir tal-evidenza, l-standard tal-evidenza meħtieġa, eċetera, eċetera. Kif diġa, għanna bżon standards uniformi tal-privatezza tad data għalek nirrixtiq nirringrazzja l rapporter għal dan il-rapport fuq l-Europol nemmen li għanna bżon iktar kooperazzjoni f'dan il-qasam kemm fuq livell ġenerali tal-kooperazzjoni kif ukoll tal-protezzjoni tad-data. Għandna bżonn ukoll li niksbu bilanċ meta nitkellmu dwar l-Europol. Ir-regoli ta' proċedura ħajkun importanti ħafna ma nħalli dan l-iktar tard. Il-President. Issa naddu għal l-Onorevoli Gotor li Gotor li rappresenta r-Repubblika Taljana u s-Senat. Grazzi, fissem il-delegazzjoni Taljana nirringrazzjakom għal dawn l-interventi u għaxxol li għattaqtu sissa. Mizmin ta' twaqif tal-grupp Trevi f'nofs is-sebajnijiet għal ġlida kontra terrorizmu id-dinja nbidlet u magħhom anki il-forum ta' kriminalità transkonfinali. Iżda mxejna passi il-qoddim fil-qasam tal-kooperazzjoni u anke fil-relazzjoni li rrid ikun hemm bejn id-drittijiet għas-sigurtà, il-libertà u l-ġustizzja. F'Ottubru tal-2013 l-ewwel Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali tal-Kamra tar-Rappreżentanti fil-Italja approvat dokument li qis li huwa pożittiv ir-riforma tal-Europol dejjem jekk l-involviment tal parlament Nazzjonali fil-kontroll tal-attivitajiet ta' din l-istruttura ikun fil-fatt imwettaq. Fl-opinjoni tagħna hemm bżonn li naħdmu aktar fuq l-artikolu 54 tal-proposta ta' regolament li skonta il-Parlament Ewropew u r-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew anki jekk fuq talba jistgħu jkollhom aċċess għal tarif konfidenzjali għal informazzjoni sensittiva li kun qed jindirizza Europol. Fir-rapport programmatiku tal-2014 fuq ir-relazzjoni tal-Italja mal-Unjoni Ewropea u fl-appoġġ tal-iskambju tad data personali bejn l-awtoritajiet tal-ġudikatura kif ukoll tal-pulizija naraw li dawn huma bħala priorità tal-gvern taljan, speċjalment fir-rigward il-ġlida kontra il-kriminalità fuq l-ICTs kif ukoll il-fenomeni marbuta magħhom. Hawnhekk fakkarna il-frodi bankarja online, il-pedopornografija u cyberbullying. U fid-dawl ta' semestru Ewropew li ħajkolla tmun fideja l-Italja, li dal-waqt jibda, aħna qed nimpenjaw ruħna biex intejbju skambju ta' informazzjoni fuq livell transkonfinali fost l-autoritajiet tal-pulizija, kif ukoll l-insaħħu l-kooperazzjoni tal-ħidma ta' dawn billi namlu tajjeb għal domin li ġmajna matul iż-żmien. Dan huwa l-impenn tagħna u ħanwed fuq, grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Albrecht fisem il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. President. Grazzi u koll il-kollegi għal prezentazzjonijiet tagħhom. Nixtieq naqbel ma daw kollha illi fuq l-istess ħsieb kienet jitkellmu dwar l-iskambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni. Nixtieq ngħid illi d-deċiżjoni li ħadna fil-Parlament Ewropew kienet li mhux biss naddu regolament fuq Europol iżda flimkien mal-Kunsill tal-Ministri għaddejna wkoll regolament fuq l-investigazzjonijiet fuq l-istarriċ u dan huwa pass importanti biex ikun hemm rikonoxximent ta' skambju ta' miżuri ta' investigazzjoni. Dan japplika kemm għall pulizija kif ukoll l-awtoritajiet tal-ġustizzja li huwa pass essenzjali għall iskambju ta' informazzjoni. L-standards fuq kwistjonijiet ta' proċedura ivarjaw ferm u dan għandu japplika sal-lum. Ma najt ngħid li hemm oħrajn uħut li huma ah, aħjar minn oħrajn imma hemm diffikultajiet. Diffikultajiet biex nizguraw illi nistgħu naċċertaw li jkun hemm standard minimu konformità ma dak li għandna fir-rigward ir-regoli ta' proċedura jew inkella l-ġurisprudenza ta' proċedura mill-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem. Dan importanti għal Parlament Ewropew u xtaqt narrafkom dwar dan. Nixtieq li l-parlamenti nazzjonali jkunu involuti f'dan ix-xogħol, hawnhekk nixtieq ngħid illi Id-direttiva fuq il-protezzjoni tad-data anke fir rigward il-protezzjoni tal-data personali fil-kooperazzjoni tal-Polizija u tal-Ġudikatura tfisser li fil-Europol huwa vitali u anke l-kooperazzjoni wkoll illi fl-istati membri il-privatezza tad-data tkun tal-ola standard possibbli. U aħna fil-Parlament Ewropew f'dan ir-regolament dwar il-privatezza tad-data ħankomplu nafsu biħġarna biex dan ir-regolament jgħaddi imma l-Kunsill tal-Ministri fi klimiħor ieħor il-gvernijiet wara kollox jidru li ma tantx huma ħerqana li dan din il-leġizlazzjoni tgħaddi għal standards minimi ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-ġudikatura l-Pulizija transkonfinalment jisemmu affarijiet dwar dritt tal-informazzjoni matul proċedimenti legali jew kella l-dritt tal-interpretazzjoni u traduzzjoni. Neħtieġu l-intemmu x-xogħol fuq dan id-dokument biex bekk ikonna standards komuni għal protezzjoni tad data fost affarijiet oħra. Ġifri għanna bżon iktar skambju ta' formazzjoni, ovvja li dan għanna bżonnu, imma jistax ikonna dan inkluż fil-Europol jekk ma jkonniex standards komuni tal-privatezza tad data. Grazzi. Lonorevoli Holmeier. Grazzi, ħafna, President. Marriċ nati l-opinjoni, ma nishtiq nati wassal mistoqsija minna ħatijaj. Em bosta tentattivi ta' kriminalità organizzata li qed jiġu minn pajjiżi differenti u jisna qed naqgħu daqsxejn lura. Hemm problemi fil-kisba tad dejta ma niksbux bil-sejjed peffa tar jew inkella fl-iskambju tad dejta Fil-Europol dan huwa relevanti u ovvjament standards komuni huma importanti. Anke fir-rigward kif ħatwettaq dan ix-xogħol Għalhekk neħtieġu li niksbu l-aqwa bilanċ, rridu prevenzjoni tal-kriminalità, rridu nħarsu l-ċittadini kif ukoll id-dejta taċ-ċittadini tagħna. Nkun interessata nisma dwar l-esperjenzi li hemm madwar l-Unjoni Ewropea fl-Istati membri permezz ta' skambju ta' data u anke dwar din idea li semmejt. Il-President. Numru ta' mistoqsijiet, koprejna ħafna affarijiet. Ħafna mistoqsijiet ħafna punti illi tqajmu u naħseb illi għanna nimxu fl-istess ordni illi użajna fl-ewwel round. L-ewwel ir-rapporter Sur Diaz de Mera, mbagħad sur Lopez Herrido, u mbagħad wara il-direttur ta' l-Europol Rob Wainwright. Grazzi ħafna. Amplificada quiero kontestar uh, praktikamente todos los que han intervenido. Con referencia... Jena, rrit niprofa inwieġeb fil-qosor għal daw kollha illi uh, tkellmu. Jiena rrit nserraħ moħ sur Lopez Garrido u najdlu illi il-ħames punti li semmaw ma riflessi fil-pozizjoni tal-Parlament Ewropew rigward ta' rekwiziti, l-importanza tal-fiduċa u r-rwol kruċjali li għandhom uh, il-parlamenti nazjonali fit-test. Dan huwa importanti ħafna anke fir-rigward tal-analiżi tal-informazzjoni. Mbagħad dwar dak li għal Rob jiena nixtieq għal darboħra uh, eh, nifraħlu għal bitċa xogħol eċċellenti li għamil f'dawn l-aħħar ħames snin li ilu direttur dak li attenti ħassibni ftit imma l-pożizzjoni tal-Parlament eh, da hemm fir-rigward tal-informazzjoni għas-settur privat. Mm, ma naħsibx li għanna nitħasbu wisbar f'dejmiet eżistenti. Għannu zammu f'moħna l-opinjoni tal-pulizija dwar dan imma pala Eh, leġislaturi aħna irridu nżommu nqisu l-opinjonijiet ta' kulħadd anki dak li qed jgħidu l-Parlamenti Nazzjonali. Għad baqa' ħafna negozjar xi jsir eh, waqt it-triologi li qatt iridu jsiru. Imma issa fuq il-kommenti illi għamlu l-kollegi l-Lord Hannan jena eh, nirringrazzjak għal kommenti tijak għalla volja l-artiklu 88 ma jitkellimx dwar ugwaljanza sħiħa imma jena bħala rapporter għamilt hilti biex nizgura illi ikunem ugwaljanza sħiħa eh, fuq ir-wol tal-iskrutinju parlamentari. Umbat dwar il-fużjoni il-rappresentant tal-Parlament Grek Eh, għannek uh, nerġantenni l-importanza tal-Parlamenti Nazzjonali sur Bronze l-opinjonijiet tijak uh, jina mitħla taħħom eh, u ma rispettabli imma bħalma probabilment taf, aħna mux dejjem naqblu. L-sur ine mill-Ungerija, Iva, aħna ma naqblux ma din il-fużjoni imma rritnajdlek. najdlek li il-pozizjoni ħarija tal-Parlament Ewropew fuq eh, Budapest għat trid eh, tiġi finalizzata u dan għandu jisir waqt il-seduta ta' april u ma nafux eh, lejn fejn se jxaqleb il-parlament. Fir rigward ta' drittijiet tal-bniedem, il-karta ta' drittijiet fundamentali hija xi ħaġa illi tinfluwenza x-xogħol leġislattiv kollu tal-Parlament Ewropew, dokument essenzjali ta' referenza da kollu li namlu aħna nirreferu għal din il-karta illi uh, tħares id-drittijiet tal-bniedem u dwar l-entitajt uh, eh, L-Interpol miex aġenzija Ewropea u aħna m'għandniex uh, kompetenza illi nikkumenta fuq xola. Signora Zibel, grazzi u koll għal-kommenti tiegħek. bil-rispett kollu dak li semmejt inti mhuwiex rilevanti għal dak li qed nagħmlu aħna hawnhekk. Meta wieħed jitkellem dwar standards Ewropej hija li tejja hija interessanti. Imma mhix xi ħaġa li tagħmel parti mix-xogħol leġislattiv tagħna fuq dar regolament li s-senatur Taljan ngħidlu Aħna għedin norbtu ħafna fuq dan il-mekanizmu ta' monitorat fuq l-artiklu 34 u l-access għall-informazzjoni sensittiva serraħ moħħok il-Komitat tagħna tal-Libertajiet Ċivili kemm il-darba kellu aċċess għall-informazzjoni klassifikata uh, waqt uh, laqat in kamera u konsultazzjoni ta' dokumenti fil-moment. Jena mitla u familjari ma' xogħol tiegħek? Il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq id-direttiva tal-protezzjoni tad-data mux l-unika problema ġimgħa li għaddiet. Aħna uh, approvajna regolament u kienem diverġenza kbira ta' opinjonijiet fiħdan il-Parlament fuq dik id-direttiva. Dana kollu il-kontributi tiegħek dejjem huma utli. Monika, jimportata tinaqra kasi. Naħseb Rob għandu iwieġeb għal dak li għattinti għalix dak il-bilanċ bejn il-libertà u s-sigurtà u propju dak li qed nippruvaw insibu. Aħna eh, naraw li kultant inxaqalbu ktar lejn naħa mill-li nejna oħra skont l-affarijiet li kunu għaddejjien. Aħna għanna il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, Libertà dejjem imma meta jkun hemm atti terroristiċi kif saru f'Madrid, f'Londra jew f'New York, allura mbagħad wieħed jixxaqleb forsi naqra iżejjed lejn in-naħa l-oħra. Grazzi tal-attenzjoni, grazzi President. Grazzi ħafna. President. Jiena nifraħ lill-kollega tiegħi Sur eh, Garcia Consegera għal mod kif eh, ikkommenta fuq il-kommenti kollha li saru ma nafxek hekk se nkun kapaċi daqskemm kienu jiena rrid nitkellem fuq tliet punti illi għamlu il-membri fil-kommenti tagħhom punti illi kienu jorbtu mal-diskors inizjali tiegħi l-ewwel nett din l-idea tal-sim tad-data eh, għabbażi tal-fiduċa dan jitlob fiduċa dan il-fatt. Fl-opinjoni tal-Kumitat tiegħi fil-Parlament Spanjol, aħna għadna li ċerti rekwiżiti għandhom nejn jimminaw din il-fiduċa. Wieħed eh, forsi jaħseb li jekk ikun hemm fiduċja ma jkun hemm ebda problema li tingħata l-informazzjoni, imma eh, fir-relazzjonijiet tagħna ta' kuljum Eh, bniedem għal liħor, jekk nej minn ikunu ħbieb, jekk wieħed mill-ħbieb jipprova jimponi xi ħaġa fuq liħor. Eh, forsi dak li jkun mbagħad ma jkunx ħerqan illi jikkoopera miegħu jekk jiena nanna ħabib tiegħi mill eh, Ingliż per eżempju, u nan u waħda kbira forsi iħossu skomdu. Għalhekk iva, irrid ikun hemm fiduċja imma jridu noqogħdu attenti b'ċerti rekwiżiti fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni. Iva dana jagħmel sens fiħdan l-Aġenzija tal-Pulizija u organizzazzjonijiet tal-Pulizija dana l-koll nifmuh. Mbagħad punt ieħor illi eh, tqajjem eh, aħna deġa tkellimna dwar l-oġġezzjoni eh, tagħna għal fużjoni tal- l-Europol u Sepol. Kif qal il-kollega Ungeris, itħassib ħassib tagħna għalli li eh, waħda minn dawn it-tnejn għandha minn tkun imminata. Jek dawn it-tnejn issir fużjoni bejnietom l-Europol u Sepol, u l-Europol la tieħu responsabilità taħriġ li bħalissa huwa responsabbli għalih is-Sepol, il-Kongress Spanjol jemmen li r rizorsi għandhom nejn jittieħdu minn ximkien eh, biex jittużaw band oħra. Nħottu knisja biex nibnu oħra rizorsi mill-oqsma operattivi jaddu għat taħriġ. Aħna rridu nkomplu b'dan it-taħriġ. U importanti. Umbat, il-punt illi semmejt fuq ir-rwol ta' l-Europol bħala attur ġdid f'dan il-regolament li eh, tista' tingħata importanza kważi daqs l-istati membri din ukoll hija xi ħaġa li rridu nixtarruha sew. Jidirli illi l-koordinazzjoni propju minn fażi bikrija eh, Jiena eh, ħdimt fil-ġestjoni tal-kriżijiet u koordinajt il- Eh, forzi tal-polizija, emmek u kol f'reġun fi Spanja, ma jina naf illi s-situazzjoni ideali għandha mnejn tkun illi ikunem tmexxija mingħajr intoppi minn source wieħed. Fir-rigward tas-sigurtà, forsi għaw minn ma jkunx irrit illi xaħat ikollu rwol eh, iktar importanti mill-oħrajn. Naħseb eh, kollox ma kollox eh, situazzjoni waħda pozittiva din il-sens ta' tmexxija fil- fil-provizjoni ta' koordinazzjoni għandu jisir għanda tingħata b'tali mod illi ħadd ma jħoss illi eh, l-oħrajn qed jirsulu il-kallu u nieqaf hawnhekk. U issa naddu il-mikrofonu l-direttur tal europolis sur Rob Wainwright, illi il-kommenti tijaw se jikonkludu din il-parti tal-laqatana. Grazzi ħafna għal dawk il-kommenti kolla L-ewwel dwar il-kummenti ta' Sur Bronz jiena ma naħsibx li huwa xira illi l-Europol eh, tiġi eh, ma' ġandarmeri Ewropea, aħna m'għandniex setat tal-pulizija, m'għandniex pulizija eh, fil-toroq tal-ibliet Ewropej u laqqas għandna uniformi. Imma forsi nistgħu naħsbu dwar din l-idea ta' l-uniformi, aħna tmimmit uffiċjal minn 2 miljuni uffiċjali għall forza tal-liġi fl-Europa, jiġifieri aħna uh, attra f'dan il-bahar. Il u dana jgħidlek eh, xi ħaġa dwar fejnu il-bilanċ tas-setat fuq livell nazzjonali Eh, u fuq livell Ewropew, ġifiri ma naħsibx li hemm għalfejn nitħasbu dwar dan. Sur Bronz, inti staqsejt ukoll dwar il-kooperazzjoni bejn l-Interpol u eh, l-Europol. Nista' ngħidlek illi hija kooperazzjoni produttiva ħafna, eh, bażata fuq il-kapaċitajiet u il-saħħa li għandna it-tnejn jiena naf li kull reġun tad dinja għandu il-problemi il speċifiċi tijaw u aħna irridu naħdmu uh, skont dak li huwa possibli fuq livell politiku u operattiv anki f'dan ir-reġun. Fortunatament aħna għandna ir-reġun liktar integrat politikament fid-dinja u għalhekk aħna nistgħu Eh, għanna forsi eh, l-ola liktar liktar eh, entità tal-pulizija sofistikata maħna natu appoċ u koll l-partijiet oħrajn tad dinja aħna edin palissa natu appoċ għal Meripol u Afropol u koll. Imma fl-ħar mill-ħar dan, dan kwestjoni globali l-Interpol għandu rwol importanti xjaqdi b'mod partikolari illi jagħti appoċ il dawn l-entitajiet tal-Pulizija Reġjonali Eh, Jena nemmen ukoll li l-Interpol għandu eh, test prova kbira ta' tmexxija eh, fil-ħames snin li ġejjin fuq il-punti li semmaw l-Europol se jkompli jappoġġa u bisħiħ l-Interpol dwar is sinjura Sipel u Sur Albrecht, Iva, jena naqbel għanna noperaw għabbażi ta' standards komuni ta' privatezza ta' data, irrispettivament jekk din tkunx t-referi għal xol tal-Polizija fuq livell nazzjonali jew ola, jena nemmen li jemżon ta' standards uniformi bejn l-entitajiet tal-Polizija, ma ma nemmenx illi għandhom ikunu l-istess standards bejn l-Aġenziji tal-Polizija u amministrazzjoni pubbliċi oħrajn, għal raġunijiet li spiegajt aktar kmini prinċipji ġenerali ta' amministrazzjoni pubblika ma japplikawx bl-istess mod automatikament għal eh, oqsma oħrajn dawn il-prinċipji ta' protezzjoni ta' data fis settur pubbliku, per eżempju, jinkludu żewġ prinċipji eh, bażiċi l-ewwel net li s-suġġett ta' data għandu jkun informat illi sar id-data ta' il-suġġett ta' proċessar ta' data aħna rridu namlu hekk ukoll fil-xogħol tal-pulizija meta aħna nkunu qegħdin nippruvaw ninvestigaw eh, l-attivitajiet tal-gruppi tal-mafja ngħidulhom minn qabel se nagħmlu. Mbagħad it-tieni net taħt ebda kondizjoni dan eh, dik l-informazzjoni sensittiva mandat tinxteret bħal per eżempju dettalji dwar il-ħajja privata sessuali ta' suġġett data. Ix-xogħol tagħna huwa eh, eh, propju indirizzat biex niġbru dik it-tip ta' informazzjoni minħabba il-pedopornografija per eżempju. Għalhekk naħseb li l-abbozz ta' regolament jati eh, importanza u jifem din, din eh, l-importanza u se japplika għal reġim speċifiku għax xogħol tal-pulizija fil-waqt li kunem xorta waħda l-ħarsin tal-ola standards ta' privatezza ta' data. Dwar eh, kummenta s-senjur Hawlmaja, Iva, waqajna l-ura foqsma importanti fil-ġlida eh, tal-kriminalità b'mod partikolari online. Id-differenza bejn il-kapacità tal-pulizija fid-dinja reali u online huma hija enormi u s-setat tal-pulizija u u s-setat u koll tal-kriminali tal u koll edha tikber id-differenza bejnietom. Hemm bżonn ta' iktar eh, xogħol u xol baktar saħħa uh, eh, naħa tal-Pulizija bejn l-Aġenziji Nazzjonali, l-Europol u anke fuq livell internazzjonali ma l-Europol u oħrajn. Umbat, hemm kwistjonijiet importanti ħafna dwar il-vernanza ta' l-internet u hawnhekk jidħol dan il-bilanċ ta' privatezza minnaħa u sigurtà mill-oħra u kemmu diffiċli għal pulizija li jaħdmu online biex joperaw. U dan din hija l-mistoqsija leġislaturi fil-ġejjeni Jiena ħafna drabi nagħti eżempji Eh, serqa f'bank. Normalment ħallil jidħol fil-bank u probabbilment ma jirnexxilux jisra għaliex hemm is-sigurtà u jekk jipprova eh, il-bank informa eh, il-pulizija, il-pulizija tasal fil-post f'minuti u ma l-ħallil jinqabad mingħajr ma jisra solt u jiġri x'jiġri il-każ jiġi solvut malajr. Online xieġri ħafna drabi l-istituzzjonijiet finanzjarji laqqas biss jirrapportaw lill-pulizija illi kienu um, ehm, vitmi ta' frodi jew xi ħadd tipprova jiddefrawdhom minħabba li jibżaw eh, illi eh, jixxantru. U anke kieku jirrapportaw il-prinċipju fondamentali li l-koll ingawdu minnhom online, pereżempju l-anonimat, ifissru illi kważi f'kull każ il-pulizija ma jidentifikawx jew ma jirnexxilhomx jidentifikaw min ikun wettaq il-frodi. U anke jekk xi drabi jirnexxilhom isibu illi dan ikun qed jopera f'ġurisdizzjoni mbeda illi m'għandhomx aċċess għaliha Umbat, ikompli jisraq flus mill-li jirnexxilu jagħmel kieku kien ħallil reali fid-dinja reali f'bank reali. U dan ifisser illi hemm differenzi kbar fl-impatt fuq il-businesses, il-gvernijiet u ċittadini online meta mqabbel ma dak illi aħna nippretendu illi tagħmel il-pulizija fil-ħajja ta' kuljum. Eh, jiena jena ma nifimx għalfejn għanda teżisti din id-differenza minkejja l-aspetti importanti tal-privatezza ta' data Din hija stampa tal-affarijiet eh, li rridu jaħdmu fuqhom il-leġislaturi biex jiżguraw li l-Aġenzija tal-Pulizija jiġu trattati ġustament mill-leġislaturi biex jgħinu lilhom eh, biex ħarsu l-ċittadini minn dawn it-teddidiet. Grazzi Sur Wainwright, grazzi lil kulħadd kellna diskussjoni tajba ferm Diskussjoni interessanti, ħarġu ħafna spunti minna nittama li uh, kienet uh, produttiva u koll u naħseb illi kienet waqta meta wieħed iqis uh, dawn il-kwistjonijiet kollha l-Europol Kooperazzjoni tal-Pulizija madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Jiena nirringrazzja lil membri kollha dawk li rappreżentaw parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew li ħadu sem f'din id-diskussjoni u nħeġġiġkom il-koll biex uh, issegwu Ehm, l-iskeda tal-ħin li għanna issa eh, temmejna l-ewel parti fuq l-Europol u issa senaddu għattini parti l-izvilupp tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni u l-azil, kif għanda tiġi trattata il-kriżi attwali fil-Mediterran se jkunem eh, tlet panelists nistieden is-sur Atanasios Busios, is-sur Carlos Coelho, rappresentant tal-Parlament Ewropew, u s-sur Eugenio Ambrosi mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għal Migrazzjoni, Debattitu mal-Parlamenti Nazzjonali u membri tal-Parlament Ewropew Din it-tieni parti eh, se titmexxa mis-sur Kirjakos Vilvidaris illi jirrappreżenta il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, Presidenza palissa Grega. Mela jekk intom tibqgħu f'postkom, aħna nkunu nistgħu inkomplu bl-aġenda tagħna minuta ċans kemm biex il-panelists isibu postom hawnhekk fuq il-podium. Grazzi. Παρακαλώ να... Παρακαλώ, please take your seats so we can start. Ekkjoġobkom tistaw sibu postkom ħalli inkomplu. Lodwa, it-tajba l l-arboħra, id-il-kombonġu, sinjuri, kollegi. It-tini suġġett li se nitrattaw il-lum fl-aġenda tagħna huwa l-iżvilupp tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni u l-azil. Għaluli li il-Ministru tal-Merchant Marine, is-Sur Varviziotis, ma setax ikun mana illum. Imma minn floku għaw is-Sur Buzos mill-istess Ministeru ġifiri. U se jiftaħ dan is-suġġett. Grazzi, grazzi ħafna, sinjuri, onorevoli membri. Il-Mediterran, il-baċir tal-Mediterran, inqisuh normalment bħala parti mill-Unjoni Ewropea u dan jagħmel ir-rabtan tal-Unjoni bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi l-kontinenti tal-Asja jew tal-Afrika. Qed nitkellmu fuq żona kbira u l-ambjenti differenti, b'ambjenti differenti f'dan il-baħar naraw ħafna sfidi, ħafna tħassib u koll għax hemm ħafna effetti komplessi li jiġru ta' kuljum f'din iż-żona, e, effett u li għandhom effett fuq e, l-insiġ soċjali tas soċjetajiet tagħna. Ek nitkellmu fuq il-flussi tal-immigrazzjoni, naraw li hemm pajjiżi minn fejn Joriġinaw l-immigranti pajjiżi minn fej jaddu ta' tranzitu u fejn u kol pajizi fejn iridu jispiċċaw l-immigranti. Fil-para tal-Greċja, dik il-parti tal-Mediterran, aħna nużaw sistema integra ta' sistema ta' supervizjoni jisu kollox dak li kun għaddej, li l-flussi kollha li jkunu għaddejjin mill-libra tagħna u bħala e, biex jidħlu fil-Unjoni Ewropea l-gżejjer ukoll ta' leġew tagħna aħna ninterċettaw u koll il-bċejjeċ tal-bahar li kunu edin jippruvaw jaddu mill-libħra tal-Greċja u jkunu qed jirdirġu ruhom lejn il-kosta tal-Italja. Aħna dejjem nippruvaw niġġieldu kontra dawn in networks li jorganizzaw it-trasport tal-immigranti illegali Għalek il-kooperazzjoni internazzjonali hija importantissima. E f'dan il kontestu rridu nikkoperaw mal-membri kollha ta' l-Unjoni Ewropea permezz ta' l-aġenziji bħal Frontex jew strumenti oħra sabiex inkunu nistgħu aħna naġixxu aħjar. Il-Poseidon 2, il-proġett ġifiri Ewropew, komplejna nizvolġuħ Għalhekk il-kooperazzjoni bħal dawn l-eżempju li semmejt ukoll titlob għal solidarjetà bejn l-istati membri. anki ġifiri mod ta' kif nejnu dawk il-pajizi li għandhom pressjoniet qawwija minħabba il-frontieri esterni tagħhom. Hemm bżonn li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn il-gvernijiet li jridu wara kollox jamministraw il-problema tal-immigrazzjoni illegali u anki l-konsekwenzi ta' din it-tip ta' immigrazzjoni. L-abbozz ta' regolament dwar il-regol dwar il- xol tal-Frontex u l-proġetti tal-Frontex fuq il-frontieri tal-marittimi tal-bahar se jkomplu jgħinu il-kooperazzjoni li teżisti bejn il-gvernijiet u li taqqat il-gvernijiet tagħna. Għal din ir-raġuni il-Presidenza tal-Greċja u l-Kunsill qed tagħti ħafna importanza biex dan ir-regolament il ġit jiġi approvat mill-aktar fis. Il-ftejmiet ta' dan l-aħħar bejn il-Kunsil tal-Ministri u l-Unjoni Ewropea huma storja ta' suċċess għall-Unjoni Ewropea. Riżultati verament tajbin, konsekwenzi politiċi u anki leġislattivi qawwijin. Jiena nixtieq nirringrazzja Sur Koelo li se jitkellem wara għal kontribut li dejjem ta' fuq dan is-suġġett Għalina dan huwa suġġett prioritarju u rridu garantixxu id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet bażiċi tal-bniedem li huma garantiti skont il-liġijiet internazzjonali, il-liġijiet, il-regolamenti li għanna aħna anki meta nkunu qegħdin nittrattaw ma' pajjiżi terzi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li nirrispettaw ukoll dawn il-persuni kunu legali jew illegali irridu nirrispettaw u kol dawk l-affarijiet li jkunu tagħhom mandu xaqslam xej mill ma grupp etniku reliġjuż jew mill ma pajjiż ikunu qed joriġinaw. Il-politika ta' non refulma ovvjament ma ridu ma nistawx naċċettawa u naraw li regolamenti jiġu applikati minn kulħadd mill-membri tal-istaff tagħna kollha mingħajr eċċezzjoni. Għanna pjan ta' azzjoni sabiex ir-regoli tal-azil nerġgħu nirriveduhom biex inkunu nistgħu nikkontrollaw il-flussi tal-immigrazzjoni dawn qed jiġu żviluppati flimkien bejn l-Unjoni Ewropea u l-aġenziji eh, differenti flimkien ma l-IOM u anki l-uffiċċji eh, relevanti tal-ġnus maquda. Emżon aħna l-istrutturi tagħna intejbuhom. Niżguraw li nikkontrollaw aħjar il-frontieri tagħna. U naraw li jintbatu lura dawk l-immigranti li ma jkollhom lebda dritt li jibqgħu fl-Ewropa. Dan ovvjament tankun qed nirrispettaw ukoll il-liġi internazzjonali. Nafu li hemm eh, proċedura tal-azil kif jiġu mill-qwa dawn minn meta jaslu sakemm ukoll forsi iktar tard fil-proċedura għanna regoli ġodda għal reception tal-immigranti u rifuġjati. għanna arranġamenti f'postom, per eżempju l-aċċess għall ajnuna għanna pjanta azzjoni. li l-autorieti kollha konċernati dejjem jikkoperaw fuqhom. Ovvjament, fis-settur tal-ġustizzja u affarijiet interni qed inkomplu niżviluppaw il-program ta' Stokkolma qed naraw li dal-waqt jintemm u palissa għaddej id-dibattitu dwar il-kif u l-kome se identifikaw linji gwida strateġiċi għal-ġejjini. Fil-istess ħin, inizjattivi oħra marbuta ma' dan is-suġġett dejjem qegħdin Eh, jiġru il-politika marittima, il-sigurta fuq għal almini baħar, fuq il-baħar. U edin u naħdmu fuq il-Eurosur. Iġifiri, il sigurta fuq il frontiri tagħna, il-mod ta' kif ukoll naddu l-informazzjoni kif timbidel l-informazzjoni u hemm ukoll grupp ta' azzjoni għal-Mediterran, il-Task Force tal-Mediterran. Li ovvjament l-edeja hija li aħna ntejbu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi mhumiex membri tal-Unjoni għal iktar protezzjoni niġġieldu ukoll it-trasport illegali tal-bnedmin, it-traffikar tal-bnedmin il-kriminalità organizzata b'mod ġenerali qegħdin nippruvaw ukoll aħna ntejbu il-supervizjoni tal-frontieri tagħna. U f'dan is-settur tal-ġustizzja u l-affarijiet interni aħna dejjem naplikaw il-kriterji, il-rekwiziti ta' kriterji għal dawn il-situazzjonijiet u naraw li jem l-istrumenti li jistaw servuna biex namlu xolna. Aħna involuti f'ħafna tip ta' xol, tipi ta' xol, għanna eh, u kol timetable, bis kadenzi u għanna il-Key Performance Indicators dejjem nsemmu l-kunċett tal-solidarjetà fuq livell Ewropew. Imma dan il-kunċett għandna intu dimensjoni ta' veru, prattika. għabbażi ta' tifsira veru ta' solidarjetà. Ġifiri li mhux biss naraw min se jħallas u jkun hemm distribuzzjoni tal-ispejjeż, imma li verament nifmu il x'inhuma il-problemi veru fuq il-frontieri tagħna ta' kif nistgħu ikonna frontieri iktar sikuri, kif ikonna iktar kontroll. Dawn huma regoli bażiċi li għandhom jiġu attettati mill-imsieħba kollha għax dawn wara kollox ikunu aċċettaw il-responsabiltajiet ta' bejnietna li tinqasam tajjeb għal kontroll tal-flussi tal-immigrazzjoni. L-assistenza teknika, it-taħriġ, u anki ta' kif aħna naqsmu l-prassi tajba bejnietna nitalmu minn xulxin. Jekk l-istati membri għandhom xukoll jitolbu għal protezzjoni internazzjonali illi kunu jistaw jikoperaw ma' pajjiżi oħra jaddu informazzjoni, jaddu eh, esperjenza f'din il-ġlieda kontra kriminalità organizzata eh, inkwantu għal l-attivitajt kollha li għandhom xaqsu ma' traffikar tal-bnedmin. Emson u koll li nikoparaw ħafna aħjar mal-pajjiż minn fej oriġinaw dawn l-immigranti. il-kunċett huwa dak ta' kondizjonalità pożittiva għanda titħol fil-politika tal-ġustizja affarijiet interni u anki tal-xol eh, tal-pulizija. Il-pajis tal-oriġini u anki l pajizi ta' tranzitu rridu jkunu involuti fil-proċessi tajjeb li aħna nejnu għom dawn il-pajizi u nikoperaw u kol maħħom sabiex għax nafu li huma stess jixtiequ li jkun hemm iktar kooperazzjoni. More for more huwa slogan. Hemm ukoll il-kampanji ta' fi hemm iktar kuxjenza e, e, ta' kif in-nies isiru iktar konxi ta' dak li e, qed jiġri. sabiex anki dawk l-immigranti li jkun potenzjali forsi jkunu eh, iktar konxita għal xiex qed se jkunu qegħdin jitħlu anki mħabba in-networks tal-kriminali. Dawn nafu li em, jaqbdu u jagħmlu l-vjaġġ fuq bċejx tal-baħar li ma jkunux sikuri. Hemm ukoll bżonn ta' kooperazzjoni orizzontali mal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali. Dan din hija xi ħaġa bżonn juża anzi eh, ukoll mal-Kunsill tal-Affarijiet barranin biex ikun hemm iktar kuntett. kuntat ma' dawn il-pajjiżi ta' transitu ta' oriġini. Nispera li jista' jkollna effett ta' sinerġija anki niffirmaw ftejimiet ta' kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi fis-setturi tal-Pulizija, ta' Frontex, ta' Ġustizzja, tal-Europol, l-EASO wkoll għandha tkun l-entità involuta u l-Kummissjoni Ewropea wkoll għandha l-kontribut x'tagħmel huwa fl-interess tal-ċittadini Ewropej kollha anki dawk tal-infurzar tal-liġi. Imma mhux biss Ovvjament huwa fl-interess ta' kulħadd li x-xogħol isir sow sabiex ukoll l-immigrazzjoni mhux awtorizzata tiġi imrażna. Sabiex l-immigrazzjoni illegali ma ssix immigrazzjoni legali. Jekk aħna jirnexxilna infarku dawn it-networks, inkunu u kol nistaw nevitaw li traċedji, traċedji mill-li jiġru, traċedji li naraw isseħħu fl-ibħra Embżon Hemm bżonn l-Unjoni Ewropea verament tejn dawk il-pajjiżi li għandhom dawn it-tip ta' pressjonijiet sabiex kulħadd ikun jista' igawdi drittijiet ta' ċittadini tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa, is-Sur Carlos Coelho, ir-rapporter dwar l-abbozz ta' regolament għal-regoli biex jiġu eh, deċisi regoli għas-sorveljanza fuq il-frontieri esterni skont il-koordinament li jisir mill-Frontex u l-frontieri esterni tal-Istati membri. Munt prazer que participo nesta importanti reunjon com os parlamenti nazjonali que visa perspectivar. Grazie, President. Importanti li għanna din il-laqa mal-Parlamenti Nazjonali temm il-prioritajiet għal libertà, sigurtà u ġustizja. Erba punti li nishtiq nisħaq fuqhom. Hemm bżonn waslu leġiżlazzjoni Ewropea u mbagħad rridu naħdmu aktar fuq osma oħrajn. L-ewwel il-Mediterran zona ta' konflitt u tensjoni. Nafu li f'dawn l-aħħar 10 snin ir-reġun tal-Mediterran kien affettwat minn avvenimenti li waslu bosta nuqqas ta' stabilità. Barra minn hekk kien hemm sitwazzjonijiet ta' konflitt armat biex kompletaxxa u dan kompla biex iżid il-flussi migratorji kif ukoll it-talba għal min ifittex l ażil fl-istati membri tqrib il-Mediterran fl-Unjoni Ewropea l-Stati membri ta' nofsenar, il-Greċja, l-Italja, Spanja, Malta u Ċipru, speċjalment, iffaċċaw mowġa kbira ta' nies li użaw din ir-rotta marittima biex jaqsmu frontieri internazzjonali b'mod irregolari. Eluf ta' irġiel, nisa u tfal qed jippruvaw jaqsmu l-frontieri marittimi tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm kważi 10.000 fl-2010, iktar minn 70.000 fl-2011 u kważi 20.000 fl-2012. Dawn jamluhom f'ċatri tal-bahar miżaw da bin-nies ħafna drabi ikunu karrakki tal-bahar u ħafna drabi jisfaw vitmi ta' networks ta' traffikar, jipruvaw jħarbu mill-konflitti u persegwitazzjoni, jipruvaw jisibu ħajja ħjar. ħafna bniket kbir ma jirnexxellhomx jgħixu minn dan minn din il-miġja. Wieħed minn kull erba minn dawn in-nies sfortunatament imutu skont l-aħħar analiżi u studji li għandna. Għalhekk għandna bżonn iktar solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. L-inċidenti tragiċi li ilhom jinġemaw dan l-aħħar fil-Mediterran juru fiċ-ċar li għandna emerġenza hawnhekk u hemm responsabilità fuq spallejn l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn verament li konna risposti aħjar biex insalvaj il ħajiet tan-nies. Ovvjament, il-fatt li insalvaw il-ħajjiet għandha tkun li btibqa l-priorità. Dan ifisser li hemm bżonn imbidlu r-regoli u l li għandna fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri b'tali mod sabiex ikonna iktar ċertezza eh, legali, iktar sigurtà rridu nelbu diffikultajiet li naraw minħabba eh, regoli li jvarjaw u hemm bżonn li l-ostakoli redbaqa inneħħuhom. In, Il-fatt li l-immigranti iktar ikomplu jiġu, nafu li dan ġab ċertu pressjoni fi pajjiżi fil-periferija tal-Europa. per eżempju, għaraw fl-Lampedusa, il-situazzjoni hija waħda drammatika anki jekk dan il-fenomenu ma jinħass kullimkien fl-istati membri kollha, ovvjament jinħass b'mod differenti fl-istati. Għalhekk hemm bżonn li jkollna miżuri aħjar l-ideja hija li natu iktar għajnuna lil dawk l-iktar mill-quta, ġifiri iktar solidarjetà, burden sharing huma fatturi importanti biex nagarantixxu id-drittijiet ta' dawk li qed jitwalbu l-ażil, ir-refuġjati u l-immigranti. Dawn iridu jiġu rispettati b'mod kompletament fl-Unjoni Ewropejna nammetti il-fatt li għaddejjin minn żmien diffiċli, ħafna pressjoni, kollu dan ma jiskludinix, jiskużanix anzi minn eh, minn ċertu reazzjonijiet. U ikunem min jiprofa jimmina anki wieħed mill-valuri ġifiri il-żona ta' Schengen. Ma rridu naraw kif se nsolvu dawn il-problemi minħabba l-flussi kbar ta' migranti. Is-soluzzjoni nsibuha bil-adozzjoni u l-infurzar ta' linji ta' politika sabiex verament inkunu nistgħu namministraw aħjar dawn il-flussi ta' migranti. Tilet punt il-leġislazzjoni Ewropea nafu li sar saru żvilupp kbar minn mindu anki twaqfet it-task force u anki minħabba il-Eurosur, il-sistema ta' kontroll tra frontieri. Din is-sistema imbdiet f'Diċembru ta' sena l-oħra 18 istat membru fl-imkien ma' Norveġja u sena raw se jisibħu pajjiżi oħra din is-sena. Il-kooperazzjoni, il bdiet tal-formazzjoni, l-istati mem ikunu jistgħu jaġixu ta' malaj meta jkun hemm xi inċident li jisseħ minħabba il-kriminalità organizzata, l-immigrazzjoni irregolari. Eh, biex ikunu jistaw jaraw situazzjoni kifini u anki joffru lajnuna. Joffru lajnuna il-dawk il-bastimenti li jkunu edina dejjem ċertu riskju. Imma il-progress dan il-qasam il-ftejim li l-ħakna fl-ewwel eh, qari bejn il-Parlament u l-Kunsil dwar ir-regolament dwar il- protezzjoni eh, tal-frontieri marittimi li għanda tiġi koordinata minn Frontex. Anki jekk kien hemm ħafna diffikultajiet, irnexxinna nilħqu ftehim ix-xar li għadda. Il-vot kien unanimu fil-Koreper. U din id-deċiżjoni ġiet adotta mill-Kumitat tal-Libel ġimgħa l-oħra. Il-Frontex dan l-aħħar snin ilha ta' tjajnuna l-istati membri f'dak li huwa il-kontroll tal-frontieri marittimi. Imma għat hemm ħafna problemi bl-interpretazzjoni tal-liġi internazzjonali ta marittima tal-baħar għalhekk għan inċertezzi u taffetwa u koll il-proġetti l-operat tal-Frontex Ovvjament dan u kol jillimita eh, l-input li għatu li għatu l-istati membrin f'termini anki ta' risorsi umani. Ovvjament dan kollox jimina solidarieta. Hemm bżonn aħna niġġieldu kull tip ta' kriminalità li ssir cross border bejn il-frontieri, ġifieri frontieri iktar sikuri mhux biżejjed li wieħed jara li hemm l-immigrazzjoni legali għaddejja. Wieħed irid ukoll jagħmel l-SAR, l-operat tal-Search and Rescue. Hemm bżonn ukoll li nassistu n-nies li jkunu fil-periklu. Ir-regoli l-ġodda jaħsbu għal normi vinkolanti għal dat tip ta' situazzjonijiet ovvjament imma rispett tal-ħames għanijiet li deċida l-Parlament Ewropew l-ewwel net il-fat li jkun hemm regoli vinkolanti għall-opera tal-SAR tieni li nidentifikaw l-immigranti li jkunu ġew interċettati fuq il-baħar mbagħad li il-pushback fuq il-baħar hija xi ħaġa li mhux aċċettata mbagħad il-prinċipju ta' noħ fil-maw Ġifiri, li l-individu ma jistawx jintbatu fil-pajis tal-oriġini jew xi pajis ieħor fej dawn se jiġu torturati jew jiġu abbużati. Il-ħames u l-aħħar punt rridu nigarantixxu il fatt li l-operat u l-xol tal-Frontex dejjem jirrispettaw l-ola livell ta' protezzjoni ta' tit tal-bniedem. Drittijiet fondamentali u li ir-responsabilta trid tkun ċara matul l-operat. Ir-regoli dawn ir-regoli se jirrendu l-operat tal-Frontex iktar effettiv, ir responsabilta tkun iktar ċara u tkun effettiva u bekk insalvaw iktar ħajjiet tan nies li jkun qed fuq il-baħar. Ovvjament hemm l-operat tal-essejjar li nata smin tal-qudiem il-Frontex se jkollu il-units in-nies li biex ikun jista' verament isalva l-ħajt tan-nies. Bekk ħloqna numru ta' garanziji ta' proċedura li jizguraw li meta n-nies jiġu interċettati eh, fuq il-bastimenti lajnuna tista' tingħata Il-proċeduri għandhom ikunu ċari biex in-nies jiġu identifikati, jiġu stabiliti ċirkostanzi l-informazzjoni eh, tingħata għaliex ukoll kellhom jittieħdu l-art pereżempju dawk li għandhom bżon protezzjoni internazzjonali li jkunu il-vitmi ta' traffikar tal-bnedmin n-nis jiġu identifikati biex ikunu jistu eh, jiġu mejjuna. Għaw dawn l-affarijiet ovvjament iridu jisiru b'mod trasparenti, jkun hemm l-iskrutinju tal-Parlament Ewropew għabbażi ta' rapport annwali. Anki skont ġifiri tal-informazzjoni tingħata mill-pajjiżi konċernati Issa, biex nagħti eżempju, rridu ngħidu li l-Unjoni Ewropea verament hija lesta biex tadotta dawn l-inizjattivi biex ikun tista' tirrispondi għall-isfidi li qed naraw jiżvolġu huma il-kriżi tal-Mediterran nirringrazzja għal il-presidenza tal-Greċja għax xogħol eċċellenti li għamlet fil-Kunsill li permettina nirħu ftejjim f'tant qasir żmien. Issa sta għall-istati membri skont il-kompetenzi li għandhom huma biex jimxu skont dan l-eżempju u jippruvaw li huma wkoll lesti li jikkontribwixxu. biex bekk l-Unjoni Ewropea tibqa' meta qudimnet biex dejjem tissalvagwardja d-dinjità tal-bniedem. Grazzi ħafna. Τελευταίος ομιλητής στην ενότητα αυτή είναι ο κύριος Γιουτζένιο Αμπρό. Grazie ħafna. Issa, il-Sur Ambrosi mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Immigrazzjoni. Grazie President, grazie għal din il-possibilità li nieħdu sem f'dan id-debattitu minn tal-organizzazzjoni li nara Hija diskussjoni li għalina ovvjament hija partikolarment importanti u relevanti mhux biss minħabba suġġett li qed nitrattaw imma anke għaliex aħna involuti ferm f'dan ix-xogħol u msieħba bażikament ta' kull pajjiż preżenti f'din il-Kamra u anki istituzzjonalment mal-Unjoni Ewropea. Fuq dan is-soġġett kuntenti ħafna li nistgħu nwasslu l-ħsieb tagħna għal dan id-dibattitu. Anki jekk forsi hemm element ta' differenzi minn uħut mill-kwistjonijiet li in nisimaw dwarhom sissa. Xorta waħda nittama li l-interventi għaj jkun utli. Huwa ovvju mill-fat li qegħdin hawnhekk numru ta' kbir li l-mobilità u l-immigrazzjoni huma fattur ewlieni, fattur li jiddefinixxi id-dinja li fiha ngħixu llum. U kisbet importanza importanti fuq l-agenda politika kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali. dana kollu, anki jekk il-mobilità u l-immigrazzjoni isawru tant mill-ħajja ta' kuljum tagħna jkolli ngħid madwar id-dinja kollha nistgħu ngħidu huwa fenomenu li sa ċertu punt ma, ma nifmuħx sow. Biża minnu. Meqjus ta' sekwit bħala problema u problema biss. xi kultant hija influenzata wisq minn tassib ta' sigurta reali u leġittimu u mhux dejjem huwa meqjus bħala opportunità jew proċess li għandu jiġi gvernat u ġestit għaliex mhux biss ma tistax bassar għalih imma xi kultant huwa neċessarju u pożittivament neċessarju. Illum din niddibattu it-triq il qoddim għal politika tal-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u permettu li ngħid kentejn dwar fejn naħseb li ninsabu bħalissa, xin il-qada kurrenti qabel ma ngħaddu għal-futur. Meta nitkellmu dwar l-Ewropa, nistgħu naraw li l-pressjoni f'termini ta' migrazzjoni ġejja l-aktar minn tlet kuruturi prinċipali. Waħda il-kriżi tas Sirja li hija problema pjuttost reċenti anke ħila sa erba snin issa, imma ġiet mill-lejla n-nar bħala pressjoni ta' migrazzjoni sa ċertu punt għandna r-raġun tal-kriżi tal-Afrika ta' fuq u anke l-qarn tal-Afrika u anke Ehm, reġuni oħrajn. Issa, fil rigward is sirja il-pressjoni ġeja l-aktar minn naħat li inna nisimaw pressjoni, nirċivu pressjoni minn għandhom. L-immigrazzjoni f'dan il-korritur, f'din iż-żona ilhom isaħħu għal 20 ta' snin, Tramontana tal-Afrika ila reġun ta' migrazzjoni minn Sahara tisfel u minn reġuni oħrajn, minn Sahel per eżempju, Ġifieri mish kwistjoni ġdida, imma dejjem isna nibqgħu lura, jisna dejjem qegħdin nippruvaw irraqaw il-pannu bil-qaraħma, nippruvaw nagħmlu tajjeb ftit ħin li konna. U dejjem nippruvaw il-laħqu, isu dejjem qegħdin fis-min ta' kriżi biex nagħtu tweġiba għal dawn il-pressjonijiet, ġifiri għaw xi ħaġa li mhux sejra tajjeb fil-politika ta' governanza, fil-politika tal-immigrazzjoni, jekk dejjem isna qegħdin fi kriżi anke jekk inkunu qegħdin naffaċċaw sitwazzjoni ta' migrazzjoni li mhix li ma tkun ġdida jew hija xi ħaġa reġjonali u ilha konċentrata fuq perjodu twil ta' snin. Għalhekk probabbilment waħda mill-affarijiet li għandna nħarsu leha u naħsbu fuqha biex niżviluppaw jew intejbu l-politika li aħna għandna fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq il-livell nazzjonali huwa li eżattament nippruvaw immorru l lin minn dan minn din il-politika tagħna li nippruvaw insoddu t-toqob imma nippruvaw waslu politika li tkun tista' tistabilixxi strumenti u leġiżlazzjoni li mhumiex fi żmien ta' kriżi biss jintużaw imma mod proattiv ta' governanza moderna biex bekk ikonna affarijiet ma fuq medda twila ta' żmien. U dan japplikaw kollha l-Unjoni Ewropea fejn fil-qasam tal-politika pereżempju tal-direttiva ta' direttivi manki miżuri differenti aħna l strumenti li ħarsu l-qoddim limma l-implementazzjoni mhux dejjem tkun kif suppost jew ma tkunx daqshekk effiċjenti daqskemm suppost tkun. U dan indirizzajni ukoll fl-aħħar komunikazzjoni li nħarġet mill-Kummissjoni fi ftit jim ilu fuq il-futur tal- politika tal-ġustizja u l-affarijiet interni. Issa kif ħanaddu u nimxu l-qoddim biex nħarsu l-qoddim bħala politika? L-ewwel net naħseb li rridu nkunu voluti biex insawru politika li tkun iktar bbażata fuq l-evidenza u inqas kif sempoġġija, inqas li nqogħdu nsoddu t-toqob, nagħmlu tajjeb għall vojt li hemm. Imma xirrit nimfisser meta ngħid li rridu approċċ bbażat fuq l-evidenzi. L-ewwel net għandna tarif tal-Eurostat, l-Europa għanda bżon l-immigranti bħalma nafu u x-xogħol tal-immigranti f'dawn is-snin li ġejjin minħabba demografija tal-istess Unjoni u dan huwa fatt. Forse ma toġobnix, forse toġobna, imma dan huwa fatt, fatt li ma tistax tevitaħ jew tibdlu fi żmien ftit jiem jew anke snin. Ġifri għandna bżonn l-immigranti. Nafu mix-xogħol ta' esperti ta' riċerka li għamlet il-WTO per eżempju, li hemm korrelazzjoni pożittiva bejn l-immigrazzjoni u l-kummerċ bejn il-pajjiż tal-oriġni tal-immigrazzjoni u l-pajjiż tal-wasla. Nafu li l-immigrazzjoni legali f'ħafna pajjiżi jekk mhux kollha ikollu kontribut siwi għal GDP ta' dak il-pajjiż speċifiku konċernat. Ġifieri għandna ħafna elementi li jindikawna li jekk ikun hemm ġestjoni tajba u governanza tajba, l-immigrazzjoni hija element tajjeb pożittiv u aspett pożittiv tal-politika tagħna kif ukoll il-governanza tagħna interna kif ukoll internazzjonali u hekk infisser b'approċċ ibbażat fuq l-evidenzi. Immorru ftit li lin milli nitħasbu biss dwar l-aspett ta' sigurtà jew l-aspett ta' kontroll li iva huma neċessarji, iva huma importanti u suppost huma parti minn kwalinkwa sistema ta' governanza tal-immigrazzjoni, ma ma nistax nifokaw biss fuqha u tkun xi ħaġa dominanti biss. Politika bbażata fuq l-evidenza tfisser li l-immigrazzjoni għandha x'taqsam mhux biss mar-reġim tal-viża, ma anke dwar il-kontroll tal-ġestjoni, ma mhux dejjem fuq hekk biss titkellem ukoll dwar l-iżvilupp soċjali tal-pajjiż tal-oriġni kif ukoll il-pajjiż tal-wasla tal-immigranti u l-immigranti stess dwar is-swieq tax-xogħol dwar il-politika ekonomika li tqis ukoll l-immigrazzjoni bħala fattura tkabbir tkellem dwar mod differenti kif nkunu involuti fi relazzjonijiet esterni. Jiġifieri l-politika tal-immigrazzjoni tkun waħda orizzontali, tkun waħda koerenti u trid tippreżenta approċċ li mhux biss ikun settorjali imma huwa approċċ tal-gvernijiet kollha, tal-approċċ tal-Ewropa kollha f'dan il-kunċett biex ngħidu hekk, u għalhekk iridu niksbu bilanċ bejn dawn l-aspetti differenti kollha li jiena semmejt fil-qosor hawnhekk u hemm oħrajn. Pereżempju s-saħħa jew oqsma oħrajn ta' politika li huma rilevanti. Issa, ovvjament id-dibattitu li għandna u li qed nagħmlu llum wara l-linji gwida ta' Stockholm u l-moment li nisabu fih bħalissa huwa ta' rilevanza partikolari jisu qegħdim salib it-toroq għaliex issa l-possibilità li nimxu l qudiem dejjem aktar u b'mod aktar deċiżiv lejn politika li tħares il qudiem u li tkun effettiva. X'inhu maħut mill-elementi li aħna bħala IOM nixtiequ naraw riflessi f'din il-politika. U ħansemmi uħut minnhom mhix lista eżawstiva għaliex il-ħin qed jafes, ġifieri niskuża ruħi dwar il-punti li ma nsemmix u ma kunx nista' nsemmi, ma forsi joħorġu fid-dibattu tiktar tard. L-ewwel qasam huwa dak li semmejtu li diġà huwa mħaddam fil-aġenda l-2020 tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l-immigrazzjoni ġiet rikonoxxuta diġà bħala potenzjalment fattur pożittiv għat kabbir ekonomiku. Diġà rikonoxxut bħala element li jista' itejjeb il-produttività u li jista' jtejjeb il-politika ekonomika u il- għada tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri. Issa, kif l-immigrazzjoni ħan tkun effettivament daqshekk pożittiva? Hawnhekk mill-ġdid għandna bżonn approċċ orizzontali, multidisciplinari u li ħares il-qoddim. Dan ifisser li naħsbu mill-ġdid sa ċertu punt il-mod kif naħdmu dwar il-governanza tas-suq tax-xogħol tagħna fil-Stati membri fisser li ndaħlu l-immigrazzjoni ta' dawn l-immigranti fil-politika tal-politika li nistabilixxu fuq il-livell nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. Ifisser li nqisu wkoll sensiela ta' elementi importanti li ikun hemm fil-programmi ta' suq tax-xogħol u xifissru. Per Pereżempju, waħda mill-aspetti li jaħtieġ li nħarsu leja u nindirizzaw għaliex ikollha impatt fuq varjetà ta' oqsma u suġġetti huwa l-mod kif il-suq tax-xogħol tal-immigranti jiżvolġi kif dawn in-nies jiddaħlu fil-suq tax-xogħol kif għadmuhom minħaddem għanna l-konvenzjoni tal-ILO għanna kollox stabilit bil-miktub kif għanna nimxu imma mhux dejjem ikonna mekkaniżmi li garantixxu li dawn l-istess standards imbagħad jiġu applikati. Għanna reklutaġġ mhux etiku li jfisser impatt negattiv fuq is-settur privat li iħaddem il dawn l-immigranti. Ifisser li jkun impatt negattiv fuq is-suq tax-xogħol tal-pajjiż tal-wasla, jkfisser impatt negattiv fuq il-pajjiż tal-oriġni u anke fuq l-immigranti li huma soġġetti jew esposti għal sensiela ta' tkasbir u ta' vulnerabilitajiet li kieku kellna sistema li tigarantixxi il-reklutat ċetiku kieku ma jkunux soġġetti għalihom. Huwa mod kif ninvolvu s-settur privat u l korporazzjonijiet kbar fil-ġestjoni tal-immigrazzjoni tal-ħaddiema kif ukoll l-effett pożittiv li dawn jistgħu jkollhom fuq pajjiż individwali fuq is-suq tax-xogħol ta' dan il-pajjiżi kif ukoll l-ekonomija. Qasam ieħor importanti li semma wkoll mis-sur Coelho fl-intervent tiegħu huwa l protezzjoni Ewropa li tħares. Aħna nassoċjaw il-kwistjoni tal-protezzjoni mal-kwistjoni tal-mini fittex l-azil u l-immigrazzjoni. U dan huwa korrett, imma mhux biss l-immigrazzjoni u l-ħtieġa tal-immigrazzjoni f'dan il-kuntest imbidel. Mhix daqshekk ċara bħalma kien hemm qabel hemm sfumaturi kull ma jmur qed naraw flussi migratorji komplessi, ġifieri fil-kosta ta' nofsinhar tal-Ewropa, Malta, Greċja, l-Italja jew Ċipru pereżempju jkollok min ifittex l-ażil, ikollok taħt l-età milli ma jkunx akkumpanjat għandek vittmi ta' traffikar, kollha gruppi differenti li jeħtieġu protezzjoni forum differenti, familji differenti u f'livelli differenti, imma kollha għandhom protezzjoni. Neħtieġu niżguraw illi fil-politika tagħna ikun hemm sistemi u mekkaniżmi u għodot li aħna nistgħu nużaw biex niżguraw il-protezzjoni għal kategoriji kollha li jeħtieġu u ser jeħtieġu protezzjoni. Ifisser li ikonna ġlida iktar b'saħħitha kontra l traffikar u l kutrabbandu mhux biss mill punt di vista tal-pulizija u tal-inforzar tal-liġi li ovvjament huwa aspett essenzjali, iżda anke billi nqisu wkoll li traffikar u l-kutrabandu għandhom impatt fuq il-ħajja individwali tal-vitmi l-ewwel net. Fuq il-komunità jew il-familja lura fil-pajjiż tal-oriġni, jiġifieri hemm sensiela ta' aspetti soċjali rridu nqisu wkoll meta nitkellmu dwar il-ġdida kontra traffikar u l-kutrabandu li mhix biss limitata li nippruvaw inkisru il-kriminalità organizzata internazzjonali li qed tmexxi din l-attività isa kummerċali biex ngħidu hekk. L-aħħar element li nħoss li huwa importanti fil-politika għal futur hija dik li jom sejħa solti bħala dimensjoni esterna. Hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għandna fost affarijiet oħrajn il odda importanti biex naġnu l-dimensjoni esterna tal-Unjoni Ewropea imma bżonn ta' definizzjoni aħjar irridu konnektar bilanċ un tejbuha għaliex meta nitkellmu dwar dimensjoni esterna dwar kooperazzjoni pa' pajjiżi terzi, pajjiżi tal-oriġni jew inkella ta' tranzitu, jew anke reġuni fejn aħna rridu nkunu involuti mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea x'infissru eżattament. Aħna sissa konna nfissru kooperazzjoni u dialogu li mill-ġdid huwa fukat fuq l-assistenza li aħna rridu mill-pajjiż tal-oriġni u l-pajjiż ta' transitu fil kif ħan irregolaw il-fluss tal-immigrazzjoni fuq il-movimenti regolari u fuq għajnuna biex nħarsu il-frontieri tagħna u nillimitaw dan il-fluss migratorju irregolari. Tajjeb, kollox partużar, dan importanti u bżan nżommuħ, ma mhux biss Hemm aspetti oħrajn fil-kooperazzjoni tagħna mal-pajjiżi tal-oriġni li rridu nqisu u li neħtieġu nofru l dawk il-pajjiżi jekk aħna rridu nkunu kredibbli u bilanċati fl-approċċ tagħna ta' dimensjoni esterna, rridu ntuhom daqqatit biex kollhom il-kapaċità mhux biss li iwaqfu l-immigranti irregolari li morru li lim xtutom jom il-belt tagħhom imma biex inħeġġu wkoll l-immigrazzjoni interna u kollu fil-kuntest in ġenerali ta' pajjiżhom mhux biss għall-aspett li għandu relazzjoni diretta mal-Unjoni Ewropea, irridu ngħinuhom ukoll fil-ġlida jew fl-indirizzar ta' l-eruq u xniexel tal problema tal-immigrazzjoni, imma rridu nifukaw ukoll fuq il-kawżi l eruq tal-problema li forsi jmorru lil lin minn dak li nikkonsidraw. Per eżempju, dwar l-immigrazzjoni, nitkellmu dwar il-ġlida kontra l-faqar, l-arresti ċivili, gwerra, każbir ta' drittijiet tal-bniedem, kollha elementi li huma essenzjali importanti u neħtieġu nindirizzawhom. Imma waħda mill-kawżi ewlenin tal-immigrazzjoni hija l-ispirazzjoni leġittima ta' dak li jkun tal-individwu li jimraħ li minn pajizu jipprova jsib ġejjini aħjar għalih. Kif ħan indirizzaw din il-kawża? Nindirizzawa billi nsibu mezzi ektar effiċenti u tajbin għall immigrazzjoni legali Għanna eżempju ċar il-Mediterran per eżempju li approċ biss li prova iwaqqaf l-immigrazzjoni regolari minn ma joffri alternativi bħala kanali legali tal-immigrazzjoni mhux dejjem iwassal għal frott ta' riżultati li aħna nixtieq naraw. L-immigrazzjoni eh, regolari għandha għanna nindirizzawa biex irdu il-flussi migratorji ħajrna xinna ovvjament le għax dejjem ser ikun hemm, imma rridu ngħinu fir-relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi għaliex ħanofrulhom approċċ aktar bilanċat li jkun fl-interess ta' żewġ naħat u probabbilment jillimita wkoll sa ċertu punt il-kutrabandu ta' l-immigranti regolari li jistanaw propju minħabba l-fat li memx daqsek alternativ li huma inqas possibbli u inqas preżenti. Nixtieq nagħlaq billi najt as, ninsemmi aspet partikolari li huwa element li nħoss li rridu nasbu dwaru u nirreflettu ftit u dejjem inqisu. Dan huwa li kwalinkwa xejn minn dak li jiġri fid-dinja mu il-bot wisq Erba snin ilu per eżempju, meta l-kriżi ta' Sirja faqqat ma bdejniex naħsbu li dan ser ikonna impatt impatt kbir fuq talba l-azil, per eżempju, il-movimenti lejn l-Europa, għalix isu l-bot, għalix qabel ma jaslu għawa, irridu jamlu triq mux ħazin, iżda l-fat illi forse ma konniex wis involuti bħafna mezzi u b'mezzi effiċenti għawnek intenni f'din il-krizi wassal għal riżultati li qed naraw ifeġġu l-lum fir rigward il-moviment tal-min ifittex l-azil u min jitlob għall-azil u f'din ir-reġun ta' nuqqas ta' stabilta madwar Sirja jista' jaffettwa kwalinkwa parti mid-dinja tkun xi tkun is-sitwazzjoni. Meta l-gwerra faqqat fil-Mali forsi ħsibna li kien il-bot mhux ħażin, ħsibna li mhux se jiġri wisq f'din il-parti tad-dinja, ma rajna x'ġara Importanti meta nitkellmu dwar id-dimensjoni esterna li aħna bħala Unjoni Ewropea u l-Istati membri individwali tal-Unjoni Ewropea nkunu involuti. Ikun il-każ, ikun ikun qed jiġri, irridu nkunu involuti. Għaliex din hija Unjoni msejsa fuq sensiela ta' prinċipji, ta' demokrazija, ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem u dan huma prinċipji li huma universali mhux biss fi l-Unjoni Ewropea l-frontieri tagħha anke barra minn hekk u f'dan ir-rigward irridu nkunu involuti. U l-aħħar kelmtejn minn ħatijaj kelmtejn ta' ħajr lill-Presidenza Griega għaliex aħna kellna approċ kostruttiv għal dawn il-kustjonijiet kollha matul il-perjodu tal-Presidenza Griega li ovvjament se ikompli għal ftit xhur oħra u naħseb illi mhux biss l-isforzi imma anke r-riżultati li ksibna s'issa huma importanti ħafna nittamaw li dan l-isprun li kellna fuq dan is-suġġett tal-ġustizzja u l-affarijiet interni bħala politika jkomplu wkoll fil-presidenza li jmiss u l-presidenza ta' wara wkoll. Grazzi ħafna. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τέθηκαν αρκετά σημεία προβληματισμού τα οποία πιστεύω. nara illi għaw ħafna persuni illi jishti u jipparteċipaw fil-dibattitu tana ma qabel ma nibdew irrit nfakkarkom f'żewġ affarijiet. L-ewwel nett dawk li jixtiequ jintervjenu għandhom jaddu il-karta is-safra lill-segretarjat. Tini net, sabiex ikonna dibattitu organizzat il- ħina allokat għal kull kellim se jiġi limitat. Nibdew bis-Sur Janos Lamari minn Ċipru. Grazzi ħafna, Sur President u grazzi u koll li rapporters u l-panelists illi tawna ħafna informazzjoni u għajmu punti importanti ħafna fatti dwar flussi migratorji fil-Mediterran huma importanti għaliex huma bbażati propju fuq pedamenti sodi immigrazzjoni kawzata minn kriżijiet u anki minn konflitti f'ħafna pajjiżi fir-reġjun. Kien hemm flussi migratorji. Komposti minn persuni illi sfortunatament jitilfu ħajjithom uh, waqt li huma jkunu qegħdin jippruvaw jitilqu minn pajjiżhom jaslu band oħra. Issa ħna qed nitkellmu dwar it-tisħiħ tal-aspett estern tal-politika tagħna dwar l-immigrazzjoni U aħna dejjem iktar qegħdin niskopru li l-pajjiżi tal-Mediterran huma suġġetti għal pressjonijiet migratorji enormi. Dak li ġara fl-Lampedusa f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Fisser illi huwa importanti ferm illi aħna insaħħu l-azzjoni tagħna. l-immigrazzjoni għanda wiċ umanitarju mbagħad għandha aspetti ekonomiċi u soċjali huwa fenomenu illi jeffettwa il-pajjiżi ta' oriġini, il-pajjiżi ta', il ta transitu u l-pajjiż tal-wasla. U eh, sfortunatament aħna rajna bosta nies jitilfu ħajjitom qabel ma ħadna azzjoni. L-Unjoni Ewropea ħafna drabi ma tuħux azzjoni f'waqta. Bosta vitmi uh, eh, tilfuħajietom anki fil-gżira ta' Lasbos fil-Greċja. Ma illum l-immigrazzjoni edha fuq l-agenda ja priorità fuq l-agenda tal-Unjoni Ewropea. U jeżisti ftehim dwar il-ħtieġa li tittieħed azzjoni b'mod partikolari fil-Mediterran u importanti li nikoperaw mal-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea u illi nieħdu azzjoni flimkien, azzjoni konġunta biex nindirizzaw il-kawzi ta' dan il-fenomenu hemm bżonn illi nilleġislaw fi spirtu ta' solidarjetà. U il-kellim li għal illi irridu niddefinixxu u nillimitaw il-kunċett ta' solidarjetà dan huwa minnu aħna irridu naqsmu il-pis b'mod ġust dawn il-pisijiet illi eh, huma uh, kawżati mill-flussi migratorji. U dawn il-ftejmiet li għanna mal-pajizi eh, uh, huma importanti u kol il-gruppa dok dwar mediterran jgħat jiffoka fuq dawn l-affarijiet u bir-raġun. Grazzi ħafna Sur Brons, Parlament Ewropew. Il-Ministru għal illi il-Gvern tiegħu kellu pjan ta' azzjoni biex jikkontrolla flussi migratorji ma mbagħad semma il-non refoulement li bil-mod kif interpretat hija proċedura illi tħeġġeġ u tiffaċilita flussi migratorji illegali. Aħna fil-Libe għallunna madwar sentejn ilu il-direttur eh, eżekuttiv ta' Frontex kien għalinna illi migranti fuq il-frontieri ta' Turkija u l-Greċja kienu ġew proċessati mbagħad jinħelsu permezz ta' biċċa karta li titlobhom illi jitilqu mill-Unjoni Ewropea il-imwiet fil-Mediterran ta' persuni li jkunu ħerqana li jitħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali eh, bċejjeċ tal-bahar illi ma jkunux sikuri Eh, sfortunatament mbagħad eh, ikun hemm il-traffikanti wkoll li profettaw minn da kollu, mbagħad hemm dawk li għandhom responsabbiltà għal dawn l-imwiet u għal dawk li faslu politika tal-azil għall-Unjoni Ewropea u l-ġnus ma'uda li skontom persuni li jiġu salvati ġibu l-Ewropa u jingħataw azil jew inkella ma jingħatawx azil imma xorta waħda jkollhom permess jibqgħu hemm. In-nies fil-periklu għandhom dejjem jingħataw għajnuna u jiġu salvati imma m'għandhomx imbagħad jiġu kompensati tal-li jippruvaw jidħlu fl-Unjoni Ewropea fl fl-istati membri b'mod illegali. Jekk wieħed irid iwaqqaf dawn l inwiet traġiċi fil-Mediterran, Kull applikazzjoni tal-azil għandha tiġi miċħuda għal persuni li kunu daħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali qed jippruvaw jidħlu b'mod illegali u dawk li ma jingħatawx għażil mbagħad iridu bil-fors jitneħħew mill-Unjoni Ewropea preferibilment jintbatu lura minn fejn ikunu ġew. Meta tinfirex il-kelma illi l-Unjoni Ewropea mux se taċċettom dawn il-persuni mela il-passaċ tal-Afrika ta' fuq u anki mill-Afrika tisfel uh, jieqaf millu malada. Dalodu smajna illi l-immigrazzjoni ma tistax tevitaw hija meħtieġa u għallulna illi dinja minħabba id-demografija li edha tinbidel minħabba li il-natalita edha tonqos u il-persuni li jiġu minn barra l-Europa se jikkumpensaw għannu ta' twelid fl-Europa meta jiġu persuni mill-Afrika u mill-Azja ma jisirux sostituti għal persuni Ewropej imma jaqilbu partijiet mill-Europa f'Afrika jew fl-Azja. L-Europa almenu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 U għamennu li l-immigrazzjoni illegali jew dħul mhux awtorizzat ta' individwi mingħajr dokumenti, mingħajr dokumenti tal-identità li jaslu fl-Unjoni Ewropea hija uh, suġġett jaħraq ferm bħalissa. Ma ħafna minn dal-persuni qed jaħarbu minn pajjiżhom biex isalvaw ħajjithom ħossuhom medda minħabba konflitti u gwerer u situazzjonijiet simili. Issa, rridu naraw jekk l-Ewropa ix se tkompli tkun zona demokratika, rifugju għal dawn il-persuni illi għandhom dritt li jitolbu il-protezzjoni internazzjonali. l-intenzjoni tagħhom li jidħlu fl-Ewropa ġelom jaqsmu il-frontieri ta' bosta pajizi fostom il-Greċja, ħafna mill-frontiera tagħna tagħti għal-baħar. U jirnexxilhom jitħlu eh, mill-frontieri marittimi u mbagħad kif jiġu trattati. Aħna nirrispettaw id-drittijiet tagħhom U dawn il-fenomeni kollha minħabba propju dawn il-fenomeni li jkunu laqtuhom f'pajjiżhom, dawn jippruvaw jidħlu fl-Ewropa. Jiena rajt bosta rapporti uh, umma rapporti elettroniċi ġifiri tistaw taqrawhom mintum ukoll fuq eh, din il-problema għanna regolament ġdid dwar is-solverjanza tal-frontieri marittimi u dan ir-regolament jgħid li id-drittijiet tal-bniedem se jkunu rispettati madana kollu. Ir-regolament joffri il-possibilità li eh, dawn l-immigranti ma jintlaqawx u jintbatu f'pajjiż terz illi jkun sigur u mhux lura minn fejn ikunu ġew. Meta wieħed jara s-sitwazzjoni tagħhom xi tkun, u mbagħad jingħataw opportunità li jappellaw kontra dik id-deċiżjoni li jintbatu f'pajjiż terz. Imma min jiġġudika u min jiddeċidi fuq dawn l-appelli? Se jkunu l-istess persuni illi jassu il-frontieri illi ma jkunux ħallewhom jidħlu meta waslu. Jiena naħseb li għandu jkun dak il-pajjiż fejn aħna nkunu beħsibna nibatuhom. Aħna għandna organizzazzjonijiet internazzjonali, hemm persuni illi ma natawx akkoljenza darbtejn jew tliet darbiet u huma għalulna, għalu lill-komunità internazzjonali. U jekk Umbat dil-persuna dan, dan l-immigrant jintbat f'pajjiż terz. Xiġri hemm umbat. Ħafna drabi jingħataw żmien ta' 15 biex jipprovdu dokumenti tal-identità, mbagħad normalment ikun hemm liġi li tippermetti li direttur ta' ċentru ta' akkoljenza biex uh, jillimitalhom id-drittijiet tagħhom. Minnar ma jkun involut, imħallef jew xi ħadd sempliċement id-direttur ta' ċentru tal-akkoljenza Issa jekk dawn il-persuni kunu qed japplikaw u jitolbu l-azil, dak huwa kont. Imma jekk ma jkunux qegħdin jitolbu l-azil dawn jiżammu f'dawn iċ-ċentri ta' koljenza jew inkella ċentri ta' detenzjoni fejn dawn jistgħu jinżammew għal 18-il xar mingħajr ma jkollhom opportunità li jagħmlu applikazzjoni għall-azil għall volja teoretikament għandhom id-dritt li jagħmlu dan. xuħut jinżammu f'kondizjonijiet li mhumiex umani, bla dawl, bla arja, bla nifs. Em immigranti u rifugjati li ilom ilhom jgħixu għal snin twal fil-Greċja. Imma issa bħala minħabba il-raids tal-pulizija inqabdu dana seħ fil-sajf tal-2012 u qed eh, jinżammu f'kundizzjonijiet mhux xirqa' U da kollu qed jitħallas mill-flus tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-persuni li qegħdin jinżammu fiċ-ċelel mhux qed jintemaw kif imiss il-kondizjonijiet li qed jinżammu fihom huma umani U fl-istess ħin, kumpaniji tal li offru servizzi ta' sigurta edin jitħalsu biex jibnu ċnut biex l-immigranti ma jitħlux u dawn il-kumpaniji privati tal-sigurezza qed jitħallsu flejjes kbar biex jassu dawn il-faċilitajiet fejn hemm maqbuda kultant ikun hemm 2000 jew 3000 ruħ. U dawn il-persuni li jaħdmu għal kumpaniji privati jistaw saħan sitra jizzewġu l-persuni li jem fil-ċentri ta' detenzjoni. U dinja xaħġa li ma tistax tkompli laf pajjiżi u laqqas fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi naħseb il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew għandhom jieħdu azzjoni biex dawn l-abbużi ma jkomplux. Waħda mill-affarijiet li jridu jsiru hija li nirċivu aktar immigranti fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi issa Sur Diaz Mera. Kentejn minnaħa tiegħi biex nipparteċipa f'dan id-dibattitu jiena minix membru tal-panel, ġifiri mus se nitkellem dwar il-politiki speċifiċi tal-Unjoni Ewropea, se nitkellem dwar situazzjoni aktar ġenerali. Naħseb dakolla li għafuni jafu illi jiena qatt ma est l-immigrazzjoni bħala problema ma pjuttost bħala fenomenu. U huwa fenomenu marbut mill-qrib mal-iżvilupp. Il-ġimgħa d-dieħla fit-tmim il ġimgħa fateni se niddibattu eh, dan il-suġġett fuq rapporti tal-Unjoni Ewropea mill-Amerika wkoll. Ġifieri l-immigrazzjoni hija huwa fenomenu dinji, u għandu żewġ dimensjoni żewġ dimensjonijiet dik legali u dik illegali, u mbagħad hemm ukoll id-dimensjoni tal-protezzjoni internazzjonali u id-dimensjoni importanti għall-aħħar ta' azzjoni ta' integrazzjoni fil-pajjiżi tal origini transit, il-return u uh, mbagħad il-faċilitajiet fejn dawn uh, jinżammu. Issa, fil-qosor ħafna fuq il-frontieri. Dawn ukoll għandhom erba' dimensjonijiet, aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar il-frontieri fuq il baħar dawk marittimi ġifiri, tkellmu dar eh, Schengen, hemm ukoll il-frontieri fuq xmajjar, frontieri tal-ajru u frontieri fuq l-art. Kull pajjiż kemm fil-tramuntana u fin-nofsinhar tal-Ewropa għandu il-karatteristiċi uniċi tiegħu dak li huma frontieri. Waħda mill-ikbar libertajiet tal-Unjoni Ewropea huwa hija l-libertà tal-moviment, libertà ta' transitu li qiegħda dejjem tikber u tissaħħaħ qatt ma tista' tiġi illimitata għalhekk irridu nifukaw fuq eh, il-frontieri esterni tagħna. Din hija seta nazzjonali il-supervizjoni sorveljanza tal-frontieri esterni eh, u issa ħloqna lil Frontex imma xorta waħda qed ngħidu li kompetenza hija nazzjonali ma le ir-responsabilità hija maqsuma u għalhekk Frontex għandha għodot u strumenti differenti dik l-entità msejħa rabbits li eh, tikkontrolla il-waslet ta' bċejjeċ tal-bahar, helikopters, aeroplani, hemm situazzjoni fil-belt, per eżempju, fil-Valletta f'Malta. Fil Jien naf x'qed ngħid eh, hawnhekk għaliex jiena eh, kont il-President ta' Kumitat fuq dan is-suġġett fil kunsil tal-Ewropa u f'pajjiżi fil-partit tiegħi wkoll kont responsabbli għal dawn l-affarijiet mhix xi ħadd illi deċidejt eh, nattendi din il-laqa hekk b'kapriċċ u għadni kif bdejt ninteressa ruħi f'dan is-suġġett il-ġejjeni għall-Unjoni Ewropea u l-politiki tal-migrazzjoni taħħa mhux li tilleġisla fuq dan dal-punt individwali jew dak il-punt individwali. L-importanti huwa li nifmu il-fenomenu tal-immigrazzjoni sabiex inkunu nistaw infaslu politiki komuni għalfejn rridu jkunu komuni għaliex f'dan il-każ partikolari ir-responsabilità trid tinqasam l-immigrazzjoni hija ħaġa tajba. Imma ma għanna Ma m'għandniex il-kapaċità li nilqgħu il kulħadd u dik imbagħad toħloq problema. Grazzi ħafna. Eh, Senjura mill-Parlament Olandis. Grazzi ħafna, edha dimek, Sur President. Grazzi tal-li poġġejtu dan il-punt fuq l-agenda, punt importanti ferm, mux biss għal pajizi tal-Mediterran, imma anki għal pajjiżi tal-Ewropa ta' tramuntana wkoll żewġ punti. L-ewwel għandi mistoqsija. Mistoqsija illi aħna batna lill-Kumitat l kumitat lill-Kummissjoni l-Kumitat tal-Ġustizzja dwar ir-rwol li tista' tieħu l-Kummissjoni fil-akkomodazzjoni temporanja ta' refugġati mis-Sirja aħna nistaw intuwilkom u koll din jek tinteressakom. Dan huwa punt importanti għaliex hemm ħafna refuġati mis-Sirja u anke dak li mhumiex refuġati li qegħdin jippruvaw jaqsmu l-frontieri grazzi ta' żewġ introduzzjonijiet, waħda saħqet fuq l-importanza tal-lasa eh, fuq il-frontieri, imma ukoll l-importanza tal-immigrazzjoni u l-immigranti fjom infushom. Aħna qed niddiskutu dawn l-affarijiet ukoll f'pajjiżi imma għadna ma ħadniex pożizzjoni ċara ħafna idejat differenti fuq dan is suġġett u ovvjament il-kol kemm aħna eh, eh, irridu nevitaw kemm jista' jkun l-imwiet fuq il-baħar għaliex eh, dawn l-affarijiet qed isseħħu ta' spiss wisq. Imma fl-istess ħin is-swieq tax-xogħol tagħna għandhom xi ħaġa xjoffru lil dawk li jiġu fl-Ewropa u jixtiequ illi eh, jgħixu hawnhekk. Ħafna nies jaqsmu l-frontiera b'mod illegali ma' xorta jirnexxielhom illi eh, jaqlaw xieklu, jiġifieri eh, hemm xi ħaġa li tiġbidhom. Issa rridu nġibu dawn iż-żewġ perspettivi differenti dan u naqduhom flimkien dan l-approċ globali għall-immigrazzjoni ma parti tisħiħ tal-lassa fuq il-frontieri irridu naraw u naħsbu dak, dak li huwa l-iktar importanti għall-immigrazzjoni u dak li għandu bżon is-suq tax-xogħol Ewropew eh, mill-immigranti u xin jassorbi bħala numri ta' immigranti. Kotjuna Vuljo. rappresentant tal-Parlament ta' Turkija. Grazzi ħafna l għennet nishtiq nir-ingrazzja il-kollegi kolla għal-prezentazzjoni tagħhom. Għal dan l-aħħar sentej biwatu ieħor aħna nafu li xi 30.000 elf persuna tilfu ħajjithom fit traċedi fil-Mediterran. Situazzjoni drammatika, traġika. matul it-taħdidiet tagħna dejjem insemmu s-sigurtà tal-pajjiżi tal unjoni Ewropea id-dritt tal-ħajja ta' dawn l-immigranti imma l-ewwel net irridu impoġġu qudiem għal-ewwel qabel kollox id-dritt tal-ħajja tal immigranti bħalissa f'pajjiżi fit-Turkija iktar minn 40,000 persuna huma refuġjati Umbatem 500.000 li oħra. Ġifiri, għet nitkelmu fuq miljon persuna li huma refugjati t-Turkija l-lum f'pajizi. Ġifiri, jekk ikun li ma jkun il-pajjiż e, tal-Ewropa kieku kellu jgħix il-problema li il-problema li għaddejja minnhom il-pajjiż tas-Sirja kieku hekk jifmu xi ġifieri il-flussi tal-immigrazzjoni xi jfissru. Dak li għaddej fis-Sirja aħna qegħdin ngħixuh ukoll, nafu li hemm sitwazzjonijiet simili fl-Afrika u hemm bżonn nirrikorru fis-sors tal-problema il-pajjiżi Ewropew hemm bżonn jerfgħu iktar responsabilta u naraw kif ma naħsibx li nipruvaw ninsibu kaptu tal-problema wara li tkun diġa faqqet il-problema ma mux qed niksbu riżultati tajbin. Hemm ovvjament laki komunoteħ irridu nsibu soluzzjonijiet eh, politiċi u kol, imma irridu kol u anzi suppost inħalaq fis-Sirja żoni eh, sikuri anki mħabba il eh, fejn ma minn fejn ma jistgħux jgħaddu ajruplani. Nerġa' ngħidilkom li miljun ruħ hemm f'pajjiżi bħalissa rifuġjati mis-Sirja hemm bżonn li nwaqfu din il-problema għax dawn kollha jridu jmorru l-Ewropa. Araw x'qed jiġri fl-Afrika, fil-Mali, fil-Repubblika Ċentrafrikana wkoll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 biex nalaq biss ngħid li s-sigurtà tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa importanti imma bejn is-sigurtà u dritt tal-ħajja jiena immur għad dritt tal-ħajja. Hemm bżonn li għall-immigrant nassiguraw lu li għandu dritt li jgħix. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, il-Sinjura Gijom mill-Parlament Ewropew. Mela xtaqt nejt għax smajt eh, il-diskussjoni fuq kif jintużaw il-fondi Ewropej. Nishtiq nejt li dan l tajna fuq regoli ġodda dwar kif jintużaw il-fondi Ewropej l-immigrazzjoni, l-azil u anki l-integrazzjoni jina nispera li dawn ir-regoli l-ġodda ikunu jistaw iġibu bilanċ ġdid bejn ġifiri il-politika tal li jindbatu l-ura, il-politika ta' kif jinżammu, għax aħna ridna verament li ikonna rizultati aħjar, imma ovvjament dan kollu jibqa sfida. Issa, it-tini punt malaj malaj, xtaqt nejt li apprezzajt ħafna l-intervent ta' Sur Ambrosi li qed naqbel miegħu kompletament il-mod ta' kif huwa tratta l kwistjoni tal-immigrazzjoni u tal-azili, ġifri mhux isom xi ħaġa li wieħed jaqadhom eh, waħda mal-oħra, imma li dawn għandhom sens iktar wiesa. U għalhekk naħseb irridu nisħu fuq il-kwistjoni tal-integrazzjoni għax isna ma tantx iddiskutejni għallum fid-dibattitu tagħna, naħseb li Ovvjament, eh, meta nitkellmu l-immigrazzjoni u l-azil, wieħed bil-fors irrid jara kif jista' jintegra dawn in-nies eh, fil pajjiżi tagħna. L-aħħar punt aħna semmejna wkoll il-kwistjoni tal-azil, il-dokumenti ġew imtejba dwar eh, l-azil, imma jiena naħseb baqa ħafna x'naqtfu specialment normi komuni u anki eh, kif ivarjaw l-affarijiet bejn l-istati membri. Jina naħseb li hemm bżonn inkomplu eh, naħdmu anki eh, per eżempju nsemmu l-eżempju tal-Bulgarija li forsi għatem situazzjoniet mumiex lesti għal dawn it-tip ta' pressjonijiet tajjeb li konna dawn in-normi komuni imma ma dan irridu u koll naraw kif se nirrevedu il-regolament ta' Dublin 2. Dublin 3, sorry. Grazzi ħafna. Jiena nitlob il-kulħadd biex iżom mal-ħin b'żewġ minuti u nofs. Is-sinjura, is-sinjur Kotona. Si, grazie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 Eh, nixtieq nitkellem dwar it-task force tal-Mediterran li inħal wara li kien hemm it-traġedja tal-Lampedusa, traġedja Taljana, għax l-Italjan l-Italja huwa pajjiż tal funtira huwa pajjiż ta' l-Ewropa li kienet traġedja mhux biss ma ta' kulħadd. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiddeċidi n-normi dwar is-sorveljanza tal-fruntieri fuq il-baħar marittimi. Il-Gvern Taljan fuq dan qal ah, li din hija ħaġa verament suġġett huwa verament eh, ta' interess qawwi għalhekk aħna matul il-Presidenza tagħna se nagħtu ħafna importanza dan is-suġġett. Issa. Jina nemmen li l-approċ ġenerali tal-immigrazzjoni rrit jimbidel mill-lat politiku mill-lat kulturali. L-immigrazzjoni huwa fenomenu li huwa strutturali mod permanenti u mhux biss rridu naraw biss kif jizvolġi imma biss naraw biss b'kontroll. Smajna hawnhekk ukoll ukoll li l-immigrazzjoni tista' tkun opportunità li għet irid jisfrutta għalhekk l-istati iridu jelbu ir resistenza eh, dwar il-problemi ta' sovranità għax dan wara kollox huwa destin Ewropew li naħseb l-aspet dajjef ta' task force tal-Mediterran, tibqa din il-kustjoni, il-kunċett tal solidarita bejn l-istatu membri, metta mwiet qed jiddeċidi fej se jmorru dawn l-emigranti bħala posta l-azin. lajnuna finanzjarja, imma mhux biss, iridu ngħidu wkoll x'inhuma l-inizjattivi ta' regoli leġislativi sabiex il-prinċipju ta' solidarieta fil-qasam tal-immigrazzjoni jsir wieħed vinkolanti li jorbot Eh, ġifiri, eh, xaħat li kollu rida tajba mux bizzejiet. Mbżon noħol u patti ta' ċittadinanzi fu eh, dik legali u li tkun regolari. L-Europa trid tara n-nies li jridu jitlu fl-Europa biex edukaw ruhom, biex jagħmlu riċerka, biex ukoll jaħdmu għax wara kollox is-suq tax-xogħol għandu bżonn ukoll jingħata spinta tal qudiem Għalek, bżon ta' numru ta' linji ta' politika pozittivi anki ġifiri biex narawx il-varjazzjonijiet bejn il-normi, per eżempju, il-normi ta' ċittadinanza, il-vot, anki għall-elezzjonijiet amministrativi għal eh, l-Ewropej ġodda dawk li u koll ħalsu itta taxxu qed jikontribwixxu għal pensjonijiet ġifiri dawk it-tfal li twildu fl-Ewropa ma l-ġenitori tagħhom mhux Ewropej. Hemm numru ta' punti pożittivi li jsiru in mhux pozittivi u qegħdin dawn jagħmlu sanzjoni fuq il-problemi li huma mill-quta mill-populiżmu kontra l-Ewropa. Nikkonkludi li l-rida tajba mhux biżejjed u jekk noqogħdu lura jew inkella demagogija ċinika, l-Europa tistanki tmut. Grazzi ħafna. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Άσδρα Γιάσα. Grazie. Rappresentante al Montenegro. Troppo lungo. My name is Azra Jasevic. Jena, Senjura Azra Jasevic, grazie. Illum għandi ċans dan il-parlament biex nisma eh, dejat kunċetti fuq l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni u l-libertà ta' popolazzjoni ma tismix xi ħaġa li tista' titrażżan. Laqas nistgħu inrażnu il-ħajja jew inkella il-mod ta' kif wieħed jipprova itejjeb il-livell ta' ixin tiegħu. Flimkien hemm bżonn noħolqu kondizjonijiet aħjar għall-immigranti, anki jekk irridu wkoll nipproteġu il-frontieri tagħna. Għalhekk jiena nilqa' il-protezzjoni tal-frontieri u il-fatt li aħna l-immigranti nirrenduhom regolari tkun ikun aspett pożittiv jiena nemmen li l-Unjoni m'għandix tibża mill-immigranti anki jekk tittoħloq kondizzjonijiet prealabbli biex tkun tista' tintegrom dawn l-immigranti u bekk l-ekonomija Ewropea suq tax-xogħol fl-Ewropa jkompli jiżviluppaw. Għalhekk aħna nilqgħu l-abbozz ta' direttiva sorverjenza tal-frontiera tal-frontieri u tajjeb li ninkomplu nifukaw nistudjaw din id-direttiva. Grazzi ħafna. Ευχαριστώ. Τελειώνουν οι παρεμβάσεις με τον κύριο Υψηλάντη. Grazie. Is-sur il-Parlament tal-Greċja. Grazzi ħafna. President, jiena nixtieq nifraħlu il rapport għax-xogħol li wetta għax dan huwa suġġett importanti imma anki sensittiv għall-Unjoni Ewropea il-responsabilta legali immanki għal nis kolla. Ovvjament l-immigrazzjoni huwa suġġett diffiċli. Hemm bżonn li naraw li namlu koordinament tax xogħol li ninwet f'dan is-settur, anki il-parametri li niddeċidu fil-prattika kol, mhux biss fit-teorija, jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea għanda titkellem b'mod ċar fuq dan is-suġġett. Mannix ninsow li il-pajjiżi li qegħdin fil-van tal-Mediterran u anki fil-van tal-Ewropa qed jiffaċċjaw ċertu problemi li l-infrastruttura tal-pajjiżi konċernati ma tistax tlaħħaq magħhom fil-gżejjer tal-Peloponizja l-immigranti, il-numru tagħhom jaqbess b'ħafna in-nies tal-post il-lokali. Għalek, meta wieħed is perspettiva ikbar, verament iridu morru għas solidarjetà ta' veru ta' bejnietna. Solidarjetà, ovvjament li jkunu daħlu għalija l-istati membri, bbażata msejsa fuq tradizzjoni kulturali sabiex aħna dawn in-nies verament nittrattaw magħhom mod ċivilizzat nies li jidħlu fuq territorju tagħna hemm bżonn ngħinu l-istati membri kollha niġġieldu l-kriminalità tkun ġejja minn fejn tkun ġejja l-kriminalità. Ma dana kollu jiena xtaqt nisħaq fuq dan il-punt. Ir-rata ta' għat fil-Greċja hija ta' l-ordni ta' 26%. U ma nafx kif l-immigrazzjoni se tippromovi il-tkabbir u xogħol f'pajjiżi. Fl-istess waqt, irridu noqogħdu attenti ħafna biex il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi verament insaħħuha Sanala, jgħid il-kellim. Pajjiżi jekk nieħdu approċ bħal dan, ma nistawx aħna nibqaw kamp ta' refugjati mingħajr frontieri. Kellim li miss jiena attent ħafna għal dak li ntqal, ħat ħafna noti u kol. Dak kollu l-ismajna. Ma dak kollu l-ismajna nistaw nżidu punti oħra. Επιχειρησιακός πάρα para pola ħronja. Jiena ġej minn qasam mill-qasam tal-operat Jiena il-karriera tiegħi ma kienx biss ta' segretarju ġenerali, anzi ħdimt fil-Departiment tal-Coast Guards tal-Greċja u għalhekk naf ħafna kif jaħdem dan is-settur. Dawk il-pajjiżi li qegħdin isofru il pressjoni tal-immigrazzjoni ma jistawx jintużaw bħala xi post fej jinżammu għal żmien, għal perjodu ta' żmien eh, persuni, immigranti, bħala xi post fej ta' stor, fejn dawn in-nies laqas biss ikollhom prospetti għal ġejjieni. Għalhekk ir-regolament dwar prassi eh, għal eh, Frontex hija importanti ħafna. Ħan nifoka fuq xi erba' jew ħames punti li fuqhom verament hemm bżonn ikunu solidari Is-solidarjetà hija xi ħaġa importanti u meta ma teżist ma tkunx hemm nista' ngħidilkom li din hija xi ħaġa li tweġġa u hekk qed jiġri f'pajjiżi mhix qed Hemm bżonn nikkooperaw, hemm bżonn ukoll li nfarku il-networks tal-immigrazzjoni illegali li jkunu qegħdin jitraffikaw dawn eh, l-imsejkna. Ridu ukoll nikkooperaw mal-istituzzjonijiet Ewropej Europol, il-Frontex. Mhux biss biex issir is-sorveljanza tal frontiri tagħna, imma wkoll biex infarku in-networks tal-immigrazzjoni illegali. Ir-raba punt hemm bżonn li ikun hemm ir-rispett totali tad drittijiet tal-bniedem. naħseb li forsi l-iktar ħaġa importanti mbagħad tkun din. U fl-istess ħin hemm bżonn li konna l-istrutturi li hemm bżonn biex inkunu verament nistgħu nimministraw dawn il-flussi. Jekk ma jkollniex l-infrastruttura, ma nkunux nistgħu naslu. Issa Carlos Kwelu. Nirringrazzjakom għal kummenti tagħkom ninstiq nindirizza erba punti l-ewwel net nixtieq ngħid li naqbel ma dak kollu li qal is-sur Ambrosi. U il-fatt li dan huwa qed niddiskutu nitħattu fenomenu kompless ħafna. Wieħed irid iqisu wkoll il-demografija u rridu naraw għaliex għandha bżonn l-immigranti l-Ewropa Ma nistawx lanqas nevitaw biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-kooperazzjoni l iżvilupp f'dawn il-pajjiżi. Jekk verament aħna l-kwistjoni tal immigrazzjoni rridu nindirizzawha b'mod sostenibbli. Imma rridu namlu differenza bejn immigrazzjoni ekonomika u dawk li qegħdin ifittxu l-azil dawk in-nies li għandhom bżonn vera għajnuna internazzjonali rifuġjati. Hemm ħafna kwistjonijiet, ħafna sitwazzjonijiet, ħafna rekwiżiti u jien issu sur għandis nista' naqbel miegħu fuq il-fatt li għanna eh, rati ta', xogħol jew qatt li varjaw Fil-Greċja il-żazax eh, italaw 60% u fil-Ġermanja per hija bista 8%. Għalhekk meta qed nitkellmu fuq l-immigrazzjoni għal skop ta' eh, ekonomija, ir-reazzjonijiet se jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Jiena naqbel ma' senjura mill-Montenegro meta qalet li m'għandniex nibżaw mill-immigrazzjoni mannix nibżaw minn l-immigrazzjoni, ma rridu namministraw aħjar l-immigrazzjoni. Jina naħseb li eh, n-nis tal- tal-estremizmu eh, l-emin ikunu edin jenfezizzaw biex jalqu il-frontieri u l-oħrajn dawk ta' xelluk estremista jgħidu li rridu niftħu il-frontieri għal kulħadd Nemmen li rridu nsibu triq tan-nofs, irridu amministraw il-pressjoni tal-immigrazzjoni. Hemm bżonn soluzzjonijiet komuni, solidarieta eh, solidarjetà naqbel ma' sinjur minn Ċipru. Dak kien il-punt, l-ewwel punt. Issa, dak li għal-Sur Diaz il-fat li aħna għanna il-moviment ħieles fiħdan l-Unjoni Ewropea, iġenna li konna iktar, natu iktar attenzjoni ta' kif aħna namlu il-sorveljanza il, il, u nikontrollaw il-frontieri esterni tagħna. Jekk dan ma namlux, inkunu qegħdin indajfu l-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea. It-tielet punt, dak li smajna mill-membru tal-Parlament ta' ċittat Turkija, li huwa ovvjament jaqbel li eh, mhux is-sigurtà hija priorità imma il-fatt li nsalvaw l ħajt tan-nies naqbel miegħu imma biex inkun onest ma nistawx nimponu soluzzjoni tal-istati membri. Hemm il-problema tal-bażi legali anki jekk jiena nixtieq kieku li jkolli liġi Ewropea li kullħat irid ikun ikun irid eh, isegwija, ġifieri biex insalvaw il-ħajjiet tal-bniedem ma nistgħux inġelu l-istati membri kollha biex ikunu konformi ma din ma regola bħal din. Aħna nistgħu nitkellmu biss fuq il-missjoni tal- uh, il-missjonijiet ġifri il-xol tal-Unjoni Ewropea kif jissir minn Frontex. Aħna għanna bazi legali li tapplika biss għax-xol li tamer il-Frontex. Mbagħad sinjura mill-Greċja aċċennat għal fatt li l-regolament il-ġdid jippermetti il-fatt li jizbarkaw in-nies f'pajjiżi minn pajjiżi terzi. Għandek raġun, U dan għax ma nistawx nisfurzaw l-edeja kull min kull min jiġi salvat fuq il-bahar irrit jittieħed l part tal anke jekk tkun tal-Unjoni Ewropea, ġifieri, ġifieri. Sissa ma kien hemm l-ebda attività ta' Frontex spiċċat f'imbark f'pajjiż mhux tal-Unjoni Ewropea. Imma rridu naraw l-possibiltajiet kollha. Irridu nraznu l-possibiltajiet u ngħidu ngħidu li l-isbark ma jistax isir f'pajjiż terz ma nistgħux nagħmlu hekk. X'għamilna mela? Mela, il-forzajna il-prinċipju ta' non-refoulement ġifiri dana minni b'mod pozittiv anki bis-saħħa tal-Parlament u l-Presidenza tal-Greċja fil-Kunsil dawn l-affarijiet ma kienux ovvi imma wasalna u l-prinċipju ta' non refulma insibuh fid-dokument bħala punt qawwi u għalhekk għandna bilanċ tajjeb mhux qed ngħidu li ma jistax isir eh, zbark f'pajjiżi terzi imma qegħdin nirregolaw il-mod ta' kif kulħadd għandu jagħmel dan ix-xogħol. Bekk nista' nara l-osservazzjoni tiegħek, grazzi ħafna. Oġirjex Eugenio Ambrosi. Il-President, grazzi. Għaddi il-mikrofon mis Ambrosi. Grazzi. Ġalla darba warajja l-pranzo, hemm ma kun taxkil u mhux sandum wisq. Non refulmana semma bħala jisu l-kawza diretta tal-movimenti irregolari u l-mwiet fuq il-bahar dan huwa żball, ovju dan u mhux korrett. U ekk għanta tinfisser fl interventi tiegħi meta tkellimt dwar approċ ibbażat fuq il-fatti, fuq l-evidenza, fuq l-evidenza u mhux approċ ideoloġiku dan imma huwa mdaħħal fil-konvenzjoni artiklu 51 fejn dan firma li u siħab fih kull pajjiż li għaw prezenti għonek fil-kamra, aħna bbażati fuq l-istat ta' dritt, naħseb u nittama li minn tal-inqas bħala ċittadin Ewropew din il-liġi għandha tiġi applikata u segwita. Frijalija ħaġa sempliċi. Il-fatt li l-prinċipju ta' non rifulma huwa qed japplika l dawk kollha li qed jgħidu li għandhom talba leġittima għall azil naħseb li mhux biss huwa turija tal-fatt illi l-approċ tal-Unjoni Ewropea huwa vulnerabbli imma li mhux qed nimxu mal-liġi u għalhekk irridu niżguraw li nagħmlu kull sforz li inkisru din il-ħrafa li qisna jekk nagħmlu xi regoli xi liġijiet qed noħolqu problema. Le, qed nagħmlu dak li suppost għandna nagħmlu jekk aħna seri dwar li aħna ħankunu spazju ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem. <clears throat> Naqbel ħafna mal-kommenti li għamlu bosta kollegi fuq il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea jkollha politika komuni u approċ komuni għall-immigrazzjoni biex nimxu lejn politika komuni tal-immigrazzjoni bħalma kien fil-każ tal ażil naħseb li dan huwa il-pass li jmiss li għandu jittieħed mill-aktar fis possibbli għaliex il-kwistjoni, il-problema, l-sfida li qed jiffaċċaw l-istati membri individwali li jihtiġu jindirizzaw bħala stat membru individwali jkun iktar faċli li jindirizzawh jekk ikun hemm approċċ tal-Unjoni Ewropea. Issemma milux li hemm differenza fis-sitwazzjoni ekonomika, tal-impigi, eċetera, eċetera. U ovvju dan, għalhekk meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni bħala fattur ta' tkabbir, pajjiż li jkollu problema kbira ta' qatt jista' jkollu diffikultà li jintabaħ b'dawn l-affarijiet, imma meta tħares lejn l-affarijiet f'kuntest Ewropew tal-Unjoni dan ikun differenti. L-aħħar punt fuq l-integrazzjoni dan importanti ma semmejtix mhux għaliex mhux importanti, ma għaliex minħabba li l-ħin ma kienx jippermetti kienet u għanda tkun komponent ewlieni tal-direzzjoni ta' politika fil-futur hawnhekk. Hawnhekk mill-ġdid kien pożittiv u f'waqtu li l-Presidenza Griega għajmet dan il-punt bħala diskussjoni fl-aħħar laqan formali ta' skifa fateni li l-integrazzjoni tittimxi timxi żewġ naħat, mhix biss tejn u ta' assistenza l-immigranti biex jidraw l-ambjent il-ġdid tagħhom is-soċjetà ġdida, imma tejn iċ-ċittadini tiegħek stess jidraw soċjetà li qed evolvi, li qed tinbidel, li qed issir iktar multikulturali u li rritit tilqa u tagħmel spazju u taħta fil-vantaġġi kollha tal-preżenza tal-immigranti fosthom. Grazzi nieqafhom. Il-President. Grazzi ħafna lil kulħadd, grazzi tal-kontributi tagħkom. Nieqfu hawn għal l-ikel, imma qabel ma nagħmel dan nixtieq nirringrazzja s-servizzi tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat Libe mod partikolari u anke ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. Grazzi l-kulħadd, nfakkarkom dwar il-lista ta' parteċipanti biex tiġumana fil-binja tal-restir ta' fejn hemm ir-ristorant tal-membri fejn ħajkun hemm impjegati posta li ħajjejnukom taslu hemmhekk